Colleague, let's start our meeting. Kollegi, mela jen nibdew l-qatana. Eja nibdew billi nadottaw l-agenda, dinija adottata. Għalek nistaw naddu issa l-punt numru 2 fuq l-agenda tagħna ġifiri smieħ pubbliku ma' Daniel Nui li hija il-President tal-Bord Supervisorju tal-ECB. Nixtieq nilqa' lil Daniel Nui u najdela proset għal ħidma verament importanti fuq l-evalwazzjoni u r-responsabilità tal-ħadet is-supervizjoni fidea tal-Banek Ewropej. Aħna ovvjament għanna dan il-hearing, dan il-smieħ biex niddiskutu il-rizultat tal evalwazzjoni tal-kompetenza, iżda ovvjament biex nisimaw minn għandek u koll id-dettalji dwar il-passi li jmiss, it-twaqif tal-SSM, aħna il-lum publikajna eh, il-raba rapport fuq il-progress fl-implementazzjoni tal-regolament tal-SSM li u koll ġi ċirkolat l-membri tal-Lekon u għada fil-4 ta' novembru ħajkun hemm ix-xogħol supervizorju ġifieri ħatkun ġurnata storika għal dan il-kumitat, ġurnata verament importanti għaliex dan il-kumitat ikkontribwixxa biss bil-qawwa għal twaqqif ta' l-SSM, ġviri il-mekkanizmu ta' supervizjoni wahdina tal-banek. Mela nibdew bil-naddi l-kelma l-Daniel Nui Mbagħad wara ikonna is-sessjoni tas-soltu tagħna tal-mistoqsijiet u risposti bislots ta' ħames minuti. Mela ngħaddi l-kelma lilek Daniel Wi. Grazzi, Sur President, membri onorevoli tal-Parlament, jina verament kontenta li edha għawek u dimkom letteralment il-ġurnata ta' qabel eh, li sibiħu ir ruol ta' supervizjoni tiegħu. Id-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew u il-Kunsill Ewropew sena ilu permetta li Sibili jintensifika l-ħidma preparatorja għall-SSM. Din il-ħidma kollha issa ħat trend il-frott tagħha għada. Għalhekk xira li jiena ninforma lilkom rappreżentanti tal-poplu Ewropew li eh, eh, jżommu l-SSM eh, responsabbli fuq il-progress li għamilna sissa Is-sena li għaddiet probabbilment kienet li siet waħda li ħolqot sfida fl-istorja tal-ECB. U għet mir raġunijiet ewlenin għalfejn aħna l-esti li nieħdu fidejna ix-xogħlijiet supervizorji tagħna huwa proprju minħabba it-twettiq ta' suċċess tal-evalwazzjoni komprensiva. Din kienet eh, verifika tas-saħħa tas-sistema bankarja li eh, li tati li tfaħħar il-ħidma ta' l-meluf ta' supervizuri u awdituri li kienu voluti fl-eżerċizzju. L-evaluazzjoni komprensiva tat li l-SSM bizzejiet informazzjoni li ħatuża biex timxi l qoddim supervizjoni effettiva fil-ġnun li eh, fis-snin li ġejjin u ħafna informazzjoni diġà ngħatat lil pubbliku u dan l-ammont ta' trasparenza huwa element verament importanti biex nżidu l-fiduċja tal-investituri fis-sistema bankarja Ewropea. Mod parallel ma l-evalwazzjoni komprensiva aħna wettaqna il-ħidma preparatorja neċessarja għall-SSM u dan taraw ħanka fir-rapporti ta' kull tliet xhur li aħna inna nibatulkom minn Novembru li għadda. Il-raba u l-aħħar eh, rapport ta' kull tliet xhur tal-SSM eh, huwa eh, disponibbli għalikom mill-lum. Flimkien dawn ir-rapporti ta' kull tliet xhur juru li l-ECB stabilit il-kapaċitajiet operattivi neċessarji għal dawn ix-xogħlijiet supervizorju. Għalhekk jiena verament kuntenta li nista' nikkonfermalkom illum li aħna lesti nieħdu fuqna r-responsabilità għas-supervizjoni waħdina tal-banek taż-żona euro. Għal dan il-Parlament innifsu jistħoqlu il-tifħir. Intom bħala koleġislaturi kelkom ruol verament importanti fl-iżvilupp ta' unjoni bankarja ambizzjuża li tagħmel is-sistema bankarja aktar sikura. Unjoni bankarja li tassikura li s-sistema bankarja għal dar boħra effettivament tista' tiffinanzja l-ekonomija u bekk toħloq it-kabbir li huwa neċessarju biex innaqsu l-livelli ta' qat li huma anaċċettabilment għolin. Issa ħan indirizza il riżultati dettaljati tal-evalwazzjoni komprensiva li aħna ippubblikajna l-ġimgħa li għaddiet. Imbagħad ngħaddi l-elementi l-aħħar elementi fil-ħidma preparatorja tal-SSM. Il-izvelar pubbliku ta' riżultati tal-evalwazzjoni komprensiva fis-26 ta' Ottubru kienet verament punt importanti fl-istabiliment ta' reġim supervizorju l-ġdid fiż-żona euro. L-istituzzjonijiet sinifikanti li ħajkunu soġġetti għal supervizjoni diretta tal icb issa għandhom perspettiva interna inizjali ta' kif ħassir, ġifiri indipendentement, mod rigorus u mod konsistenti, kif ukoll billi nassiguraw li ikunem standards u li ta' supervizjoni fl-SSM kollu kemmu. Il-tmexxija ta' dan l-eżerċizzju ħoloq bażi kredibbli u soda għal kooperazzjoni tal-ġejjin mal-awtoritajiet kompetent, nazzjonali kompetenti li huwa element ewlieni għas supervizjoni festiva tal-SSM. Fl-aħħar net, il-ħidma fuq l-evalwazzjoni komprensivi faħdan li sibi avvanzat il-kooperazzjoni estensiva fl-unitajiet organizzattivi li għandhom fidejhom is-supervizjoni billi wet u li billi għanqlu eh, spirtu qawwi ta' tim fl-istaff kollu involut. Issa nixtieq ngħidilkom is-sejbitu riżultati tal-evalwazzjoni komprensiva. Jien għandi messaġġ doppju l-ewwel net l-evalwazzjoni rnexxilha tikseb l-onlanijiet tagħha. U t-tieni net il-nuqqasijiet tal-kapital li ġew identifikati jridu jiġu indirizzati kif suppost. Lan tal-eżerċizzju tal ma kellux preċedent. Kienem 130 banek li parteċipaw eżerċizzju dawn għandhom assi ta' 22 triljun, ġviri eh, aktar minn 80% tal-assi bankarju totali fiż-żona euro. U taħt is-supervizjoni tal-ECB, aktar minn 6.000 espert mill-autoritajiet kompetenti nazzjonali u partijiet terzi ġviri anka kumpaniji privati kontribuxxew għal evalwazzjoni komprensiva. Dan l-eżerċizzju żied mod sostanzjali trasparenza fuq il-kwalità sottostanti tal-assi tal-banek. Revizjoni dettaljata saret għal aktar minn 800 eh, portafol speċifiku eh, ġew analizzati fid-detal aktar minn 119.000 eh, persuna li tissellef. L-eżerċizzju qabbel banek fil-frontieri nazzjonali eh, permezz tal-applikazzjoni uniformi ta' metodoloġija dettaljata inkluż id-definizzjoni armonizzata għall exposures ta' nuqqas ta' prestazzjoni. L-AQR, ġifir l-Asset Quality Review, il-rizultat e, eh, pat aggregat gross ta' 47.5 biljun euro eh, fil-banek e, fil li din jipparteċipaw e, u dawnu mal-valuri sal-31 ta' Deċembru tal-2013. Dawn l-aġġustamenti ġew l-ewwel net mill-assi eh, li ġew evalwati u ta' accrual, partikolarment l-aġġustamenti għal dispozizjoni speċifiċi fuq l-exposures mhux tal-beħ bil-mnut. Iġifiri, il-136 biljun euro ta' non-performing exposures ġew identifikati. Jekk wieħed jikkombina fl-imkien l-AQR ma' scenario negattiv tal-istress test l-evalwazzjoni komprensiva ir-riżultat eh, f'naqqas ta' kapital eh, teoretiku ta' 63 biljun euro fuq periodu ta' 3 snin. L-evaluazzjoni komprensiva identifikat eh, capital shortfall ta' 24.6 biljun euro f'25 banek parteċipanti. 12 il-bank diġa eh, koprew dan il-nuqqas permezz ta' ta' kapital ġdid sal-2014 u il-banek li fadal li għat għandhom dan il-nuqqas ta' kapital irridu jippreżentaw il-pjaniet tagħhom 15 10 ta' Novembru. Mbagħad irridu jgħidulna kif ħajtejbu l-pożizzjoni tagħhom sa' 6 sa' 9 xhur li ġejjin. Ġifiri, eh, disa xhur jekk din ġejja mill-adversarju tal-stress test u sitt xhur jekk hija permezz tal-AQR. Il-nuqqasijiet tal-kapital ħajġu koperti minn sorsi privati f'biss f'każi eh, anzi f'każijiet fejn dan ma jkunx possibbli mbagħad ikun hemm il-kwistjoni tal-public backstops. Umbat japplikaw ir-regoli tal-għajnuna tal-istat, ġifiri li kunem bħala minimu eh, il-sim tal-pis mill-shareholders, mill-azzjonisti u il-kredituri il-minuri. Imma minkejja dan jina fiduċuża li l-banek ħajjel u jirnexxilhom jitaffu għannu qasijiet tagħhom permezz ta' meżuri interni u bil-aċċess għan swieq finanzjarji. Anka jekk forsi hemm l-impressjoni li l-ammont ta' kapitalizzazzjoni bankarja meħtieġa hija żgħira, irridu nkunu konxi li l-evalwazzjoni kawżat lil banek li antiċipaw it-titjib fil-pożizzjoni tal-kapital tagħhom u il-front loading ta' miżuri biex jissaħħaħ il-kapital e, sa mill-sajf tal-2013 f'dan l-eżerċizzju e, ammonta għal aktar minn 200 biljun euro f'miżuri addizzjonali. Issa nixtieq nindirizza it-tejjiet l-oħra tagħna. Mod parallel ma l-evalwazzjoni komprensiva li sibir nexxila tispiċċa il-ħidma preparatorja e, intensiva tagħha fuq l-infrastrutturi legali u operattivi tal-SSM Atti legali kritiċi li ħaj gvernaw jmexxu l-operazzjonijiet tal-SSM ġew adottati fil fissur li għaddew, per eżempju deċiżjoni fuq separazzjoni bejn il-politika monetarja ECB u il-funzjoni ta' supervizjoni tal-ECB, il-regolament fuq il-miżati u wkoll u minn barra dan fl-2015, fil-bidu tal-2015 qed nistennew li il regolament fuq rapportaġġ supervizorju u għal dan aħna fit-23 ta' Ottubru nindejna konsultazzjoni pubblika. F'Settembru aħna pubblikajna wkoll gwida għas supervizjoni bankarja sabiex inkunu nistgħu naqsmu l-elementi ewlenin tal-mudell ta' supervizjoni eh, ma' l-entitajiet li ħajkun hemm supervizjoni tagħhom u l-pubbliku aktar in ġenerali. Aħna iddiżenjajna dan il-mudell tal-SSM billi ħadna l-aħjar prattiċi ta' supervizjoni li huma disponibbli fost il-membri tagħna biex narmonizzaw l-approċċi nazzjonali u nassiguraw li jkun hemm livell ola ta' konsistenza. U xej ma jirrifletti dan l-isforz aħjar milli l-istruttura innovativa u l-prinċipi operattivi tal-timijiet ta' supervizjoni konġunta tagħna li ġejjin mill-istaff tal-ICB u l-autoritajiet kompetenti nazzjonali li fil-fatt huma jħadnu l-ispirtu tal-SSM. Sabiex inkunu nistaw nittrattaw din il-ħidma preparatorja fuq skala kbira u x-xogħlijiet istituzzjonali prospettivi tagħna, aħna sissa impjegajna u jew mobilizzajna 900 personal ħdan id-DG supervizorji kif ukoll f'servizzi ta' support ta' appoġġ fl-ICB. Fil-fatt dawn il-persuni għadhom ma daħlux li sibi ħajkunu qed jaslu fil-ġimgħat li ġejjin. Persuni li impjegawhom irċivew madwar wieħed u elf applikazzjoni għal xogħlijiet fil-funzjonijiet superviżuri u 3,000 applikazzjoni għal, dawk il-funzjonijiet ta' appoġġ. Xiftit minn dawn il-personali għadhom kif ġew eh, impjegati se jibdew ix-xogħlijiet tagħhom iżjed tard madwar design persuna ġifiri, u aħna ħankunu qegħdin niffinalizzaw il-reklutaċ pendenti qabel it-tmim ta' novembru. Fl-2013, meta aħna ddiżenjajna l-eżerċizzju komprensiv ta' evalwazzjoni u bdejna b'mod simultanju nistabilixxu l-istruttura supervizorja, li nilħu l-miri tagħna mi kienieċ xi ħaġa li eh, stajna noħduha bħala xi ħaġa ovvja, għalhekk Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi anka fisem il-Bord ta' Supervizjoni lil mijiet ta' membri tal-istaff professjonisti, managers tal-ICB u fl-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li il-koll ħadmu bla qiegħda għal xhur sħaħ sabiex jippermettu li l-SSM tiġi imnedija għada kif kien imbassar. Aħna l-essin nibdew xogħlijiet tagħna u kif nu mistenni minna aħna ħankunu ibsa u intrużivi imma ġusti, eh, responsabli imma indipendenti. Għalek jena nishtiq infakkar li il-mandat supervizorju tagħna jinkludi eh, kontabilità robusta responsabilitu nkunu responsabli għal xogħol tagħna bħalma huwa rifless fir-regolament tal-SSM fil-ftehim interistituzzjonali mal-Parlament u fil-MOU mal-Kunsill Ewropew. Dan il-qafas huwa forsi li żjed wieħed li jasal il-bot għal Bank Ċentrali Indipendenti li hija responsabbli għas supervizjoni Imma jiena nemmen li sissa diġà irnexxinna inwet u xogħolna biex inżommu mal-kelma u l-ispirtu ta' dan il-qafas. Issa biex nikkonkludi nixtieq insaħħaħ żewġ messaġġi ewlenin. Iġbir il-progress biex nistabilixxu l-Unjoni Bankarja sar mod maġġel ħafna Ġviri, għaddew bis sentej minn meta l-Konsil Ewropew deċida li jmur għall-Unjoni Bankarja. Aħna minna eh, għalaqna e, l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni komprensiva li sibi issa għall-est e, li jieħu l-supervizjoni bankarja fuq id id-deħ kif ukoll il-ħidma preparatorja fuq l-SRM immixiet il-qoddim. U dan għandu jgħin biex nikontribwixxu anka għall-integrazzjoni tas-swieq finanzjari Ewropej. Iżda, u dan għat il-messagġ messaġġ tiegħi, ma nistgħux e, issa e, nirrelassaw ruħna, hemm bżonn li nagħmlu il-rikapitalizzazzjoni ta' dawk il-banek fejn hemm e, ċertu nuqqasijiet u li ġew mikxufa mill-evalwazzjoni komprensiva u t-tieni net l-istati membri rridu verament waslu riżultati fuq l impenn tagħhom li jistabilixxu kapaċità ta' self xirqa għall-SRF, Single Resolution Fund It-tietnet l-Unjoni Bankarja se tkun sħiħa biss la darba jkollna verament kondizjoni tindaqs l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha fiħdan l-Unjoni Ewropea. E, u dan permezz tar rulebook waħdini tal-Awtorità Bankarja Ewropea l aħna inserħu fuq din l-awtorità, il-Kummissjoni u ovvjament fuqkom il-leġislaturi li tkomplu twet u rwol tagħkom biex toħolqu suq finanzjarju waħdini fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u nistenna bil-ħerqan l-inwieġeb mistoqsijiet tagħkom. Grazzi now give the floor to the Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma l-rappresentanti tal-gruppi e, politiċi. L-ewel wieħed huwa il-rappresentant tal-PPE. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna, e, eh, Sinjura President tal-qijat edaw. Hemm ħafna kwistjonijiet eh, li jaffetwaw ċittadini tagħna eh, u partikolarment eh, il-banek ta' kreditu, partikolarment fin-nofsinhar tal-Ewropa, partikolarment fi Spanja. Inti minn għada ħatkun responsabbli għas supervizjoni għal banek sistemiċi Ewropej. Da ħajfisser li il-kreditu immur iżjed lej l-SMEs, partikolarment f'pajjiżi bħal Spanja fejn l-banek marru tajjeb fl-stress test u jekk lex ħajġri x'jonqos. U tieni mistoqsija, Sinjor President, jekk aħna ħan ikkonsidraw ir-rekwiżiti li l-applikazzjoni sħiħa e, e, obbliga ir-riżultati tal-stress test. Kellhom ħafna differenzi meta mqabbel mal-riżultati li fil-fatt inkisbu, grazzi. Thank you for your question. Grazie ħafna għal mistoqsijiet tiegħek. Jiena nemmen li l-eżerċizzju ta' trasparenza li sar ġviri l-evaluazzjoni komprensiva se jgħin l-investituri biex verament iwettqu li finanzjar l-ekwità li hemm bżonn minn ċertu banek. U se jagħti ċertu eh, serħan il-mostri ċertu fiduċa li xissa jafu sew xem fil-balance sheets tal-banek għalek b'dan il-mod ħajkunu jistaw jgħatu li finanzjaru l-ekwita l-banek u l-banek ikunu jistaw jgħamlu ħidma tagħhom. Ġviri jiġifieri finanzjaw l-ekonomija, partikolarment l-SMEs li um għandhom inqas kapaċità mill-korporazzjoni til gbar li jindirizzaw il-suq. Din kienet prerekwiżit biex nerġgħu nibdew l-finanzjar tal-ekonomija u jiena nemmen li s-supervizuri għamlu x-xogħol tagħhom. Iżda aħna maħniex l-unika atturi f'dan il-qasam ġifiri fil-finanzjar tal-ekonomija. Is-sitwazzjonijiet ekonomiċi irridu jittejbu kemm jista' jkun. Sabiex inkunu nistgħu nassiguraw li e, dan ħajseħ u ħajkun hemm bżonn ta' atturi oħra. Issa dwar id-differenza fir-riżultati tal-evalwazzjoni komprensiva għal pajjiżi differenti, Jina kiku najt li dan l-eżerċizzju mux fuq il-banek, fuq il-pajizi, anzi fuq il-banek, aħna għanna numru ta' banek li għandhom dawn il-nuqqasijiet li rridu jkopruhom. Hemm ċertu korrelazzjoni ovvjament ma' situazzjoni ekonomika tal-pajjiż meta situazzjoni ekonomika tkun aktar delikata, situazzjoni tal-banek hija iżjed komplikata. Ġvi hemm relazzjoni bejn iż-żewġ elementi. Iżda l-ewwel qabel kollox dan huwa eżerċizzju fuq il-banek. U l-stress tests eh, irridu jassikuraw li l-banek għandhom ċertu buffers biex eh, jagħmlu tajjeb għal deteriorazzjoni possibbli ta' situazzjoni ekonomika. Grazzi ħafna, issa Renato Soru fisem l-SMD. Grazzi ħafna, Sur President. L-Italja hija fost il-pajjiżi li l-aktar huma involuti minn dawn ir-riżultati tal-stress test għaliex hemm istituzzjoni eh, partikolari il monti paski di Siena li kellha ċertu ammont ta' kapital u rat eh, bħala konsegwenza tal-avvis li tilfet madwar 40% ta' żieda ta' kapital li kienet għada kif irnixxila twetta għalhekk iċ-ċittadini Italjani għandhom bżonn jifmu x'inhuma dawn l-stress tests hemm bżonn iċ-ċittadini jemnu bisħieħ fl-effikaċja tagħhom, fl-imparzjalità tagħhom u fil-kapaċità li dawn jagħtu indikazzjoni ċara tal-istat tal-sistemi bankarji tal-banek individwali. Hemm xi ekonomisti li jistaqsu jena nixtieq tweġiba x'kien dawn l-stress tests, dawn l-analiżi ma konsidrawx fetturi oħra ta' riskju apparti li wieħed isellef il-flus lill-ekonomija reali u l-intraprizi fatturi oħra ta' riskju bħal l-attività tal-portafoll. Il-maturity mismatching, l-assi tal-dwar l-assi tal-banek, ir-riskju ta' interessi li huma marbuta ma' portafolli li għandhom bonds twal ħafna per eżempju. U parti dan kollu il-kontratti derivati fċertu banek assolutament mhuwiex komprensibli minħabba l-volum u l-istess Monte Paschi di Siena daħlet fi kriżi mhux minħabba is-self l-intraprizi imma minħabba attivitajiet li forsi ehm, kienu naqriżiet imferxa mill-entitajiet tagħha. Għalhekk aħna nixtiequ nifmu Nixtiequ nifmu dan, imma aħna jekk nħarsu anka lej situazzjoni tal-patrimonju ta' dawn il-banek, Kif qed jaffettwa l-fatt li s-sistema tal-banek e, taljani minn Deċembru tal-2013 kellu 5 biljun għajnuna tal-għajnuna tal-istat meta li Meta l-Ġermanja kellu 240 biljun bħala għajnuna tal-istat da ma jaffettwax is-sistema ta' stabilità eh, bankarja ġifiri tal-banek involuti, grazzi. Thank you. Grazzi. Iva, għal darboħra jina nemmen illi dinja kustjoni ta' banek iktar mill-li ta' pajizi, ma dana kollu, niprofa nwiċa pal-mistoqsija tijak. Inti semmejt l-Montepaschi. Jina nirreferi aktar uh, kiku għal eh, dak li għal il-governatur tal banka d'Italja u s-sentenza li nqatat uh, eh, il-ġimma li għaddiet propju. Parti mill-spiegazzjoni u għawek nikwota ħafna persuni li jkunu jafu ħafna dwar il-bank iżda hemm ukoll ġestjoni ħażina mill-passat. Jina jidir li l-situazzjoni ekonomika kella rwol kbir kbir ħafna għax tilab fis situazzjoni ta' dan il-banku tal-banek in ġenerali ġewwa l-Italja. Li nista' ngħidlek huwa illi aħna għamilna eżerċizzju ġust b'ħafna trasparenza rigward il-metodoloġija. Il-metodoloġija ta' reviżjoni tal-kwalità tal-assi ġiet ippubblikata u anke l-metodoloġija tal-stress tests ġiet uh, eh, ippubblikata. Huwa minnu illi il-pajjiżi li ġew l-aktar mill-quta b'mod negattiv mill-kriżi finanzjarja ġew anka affettwati l-aktar b'mod negattiv. Eh, però Pero rigward ir-riskju, aħna eh, għamilna valutazzjoni ta' eh, ta' trading risk, riskju trading risk u fil jargon tana qed nirreferu għal level 3 risk. Uh, dan huwa riskju illi is il-riskju li għalihom ġew sottoposti l-banek permezz ta' mudell partikolari. Aħna isna u koll eh, ċerta aspetti, però il-riski koll, il-stress test ma jistawx iqisu il-riski kollha, partikolarment meta qed inqisu mid bank f il-pajjiż differenti qed ninkludi anka l litwanja u hekk għaliex kienu parti minn dan l-eżerċizzju. Ir-riski li ma ġewx eh, inklużi u meqjusa ser jiġu meqjusa fl-imis issa fil-ġifiri ser naddu għattini fazi il-pilot to requirements għal banek tana. Ġifiri eh, ser ikunu għet jinvolvu ċerta riski u il-riski li semmejt inti huwa parti minn min propju minn riski li ħanqisu f'din il-fazi sekundarja. Din is-sena ser nqisu sejbit kolla tal-valutazzjoni komplessiva, mux biss il-nuqqasijiet, ġifiri deficit, iżda eh, kollox aspetti oħra u dan ser isir għal Eh, kas ta' supervizuri nazzjonali għaliex u għana se nkunu qed naħdmu magħhom. Aħna qed inħejju ruħna għal din is-supervizjoni u se nkunu qed nagħmlu dawn il-valutazzjonijiet eh, kompressivi flimkien ma' l-awtoritajiet nazzjonali. Jiġifieri il riski li semmejtiti inti mhux ma ntessewx iżda ma setawx ikunu parti minn din il-valutazzjoni kompressiva għaliex kieku kien kolna bżonn ta' iżjed xhur milli ħadna biex nagħmlu din il-valutazzjoni situazzjoni. Mbagħad eh, ma ninsawx li hemm sitwazzjonijiet differenti involuti. Pereżempju, jekk dawn il-panek jiġu approvati mill-Kummissjoni, huma jistgħu jużaw il-Dynamic eh, Balance Sheet tagħhom. Mill-bqija l-oħrajn ser jużaw l-Static Balance Sheet. Eh, meta inti kollok assi Poqra biex ngħidu hekk fil-balance sheet tiegħek eh, dawn kunu ma, tistax eh, taħrab minnhom inti u ma turjomx fil-balance sheet tiegħek. Pero eh, Però banek huwa maħsub li nużaw id-dynamic balance sheets. Għalek, bekk kullħat fl-opinjoni tiegħi ġi it-trattat b'metodoloġija ġusta. Grazzi. Grazzi u kunu qed nistennew il-riżultati illi imiss sabiex inqisu kollox fl-istampa ġenerali tagħna. Issa għall-ICR l-Onorevoli Ozzok, Stanislav Ozzok. Grazzi uh, Sir eh, Sur President, inti għadek uh, eh, il-mistinna tana għadek kif qalet illi dawn l-stress test ser iqisu u kol eh, periodu addizjonali li jis il-bankiet, il-banek kolla u anka banek ġifiri zzar li mandom ħafna kapital dan jisu u kol il-revizjoni il tal-kontijiet tal, tal anka f'kazijiet fejn uh, inkunu is, ma isniex il-każijiet kollha, ma isniex il-fatturi kollha. E, Tista' tgħidilna eżattament li huma riski addizzjonali se jiġu mm, jusaw nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek. Taħsibx li hemm e, periklu illi noqogħdu naqsmu il-banek e, ta' investiment mill-banek illi e, huma uh, iżar u jitrattaw aktar il-, il, il, il l-SMEs fost l-oħrajn u anka eh, l-individwi. Fl-opinjoni tiegħek mhux ftit eżaġerat illi nillimitaw l-autonomija tal-banek indipendenti wkoll? Grazzi. Iva, mela, rigward il-pjanijiet ta' kapital għal eh, għal kopertura sħiħa ta' down shortfalls. Aħna eh, ser nkunu qed nimplementaw anke informazzjoni addizzjonali li ser niksbu kifet inti u għet tajab ħafna ċerta dispozizjonijiet addizjonali uh, eh, illi ħarġu minn revizjoni tal-assi u uħut minnom u ma accounting provisions. U għalek ser nkunu għet niltaqaw ma l-auditori tal-banek sabiex nifmu eżattament li ma dawk l-accounting provisions illi ser ikunu parti mill-kontijiet, mill mill-accounts. Uh, pero per eżempju, id-definizzjoni ta' non-performing exposures din ta' taħt uh, dawn uh, din il-kategorija, però hija definizzjoni importanti ħafna għal banek uh, Ewropej, skont kif qalet anka l-Aġenzija Ewropea Bankarja. Uh, ser ikunem hemm ukoll ċert barra minn hekk dawn il-dispożizzjonijiet ser jiġu mfassla skont ċerta portafolli. Jisser l-na informazzjoni kwalitattiva bħal per eżempju informazzjoni dwar politiki uh, li rigwardaw ċerta banek anka l-kapaċità illi iwaslu u joffru l-informazzjoni mixtieqa u anka uh, kwalità tajba miksuba relativament qasir żmien. Jiġifieri dawn elementi kollha ser ser jiġu użati. Issa rigward il-differenza li qed namlu u l-riforma strutturali għal banek. Kif rajtu il-, il aħna bħala ECB nappoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni Pero eh, bċerta sfumaturi differenti, eh, aħna nishtiqu kif tajb inti nqisu ċerta attivitajiet li jfasslu issu eh, u li appoġġaw l-ekonomija dawn il-miżuri irridu jiġu protetti u rridu jibqaw ma relatat ma dak l-aspett tal-retail banks, ek kif stipulat fil-liġi ta' ċerta pajizi bħal Franza u l-Germania dan huwa l-aktar punt importanti fil-fatt illi niżguraw illi il-market making jibqa jiġi imħares u uh, nqisu niżguraw illi l-qafas uniku Ewropew jibqa mħares u uh, illi niżguraw illi jkun hemm l-istess għal banek kollha Ewropej. Grazzi. Issa għall-alde l-Onorevoli Toyher. Grazzi, Sur President. Mela, għadna kif smajna, illi miex kwistjoni ta' pajizi, dawn l-stress test jirkonċernaw il-banek individuali, pero fl-istess waqt il-rizultati tal-stress test urewna illi numru ta' pajizi għandhom mm, numru ikbar ta' banek illi għatfadallom xaqtfu sabiex iżidu l-kapital tagħhom u għak per eżempju Eh, hemm xi osservaturi li qisu illi dan il-proċess ta' konsolidazzjoni tal-banek ser wasal għal tnaqqis fil- eh, fil-fornitura ta' kreditu inkluż għall smes Inti għandek l-istess tħassib u fil-grupp ta' ħidma tijak ġewa eh, li sibi, inti għandek idea kif nistaw namlu tajjeb għal eh, zida ta' kreditu għaliex eh, tnaqqis fil-kreditu l-ekonomija reali, ix-xekkel u xejjen il- il-flessibilità għal eh, l-istati membri. Unbat, il-riskju sistematiku. Fl-stress test dan il-fattur ġi meqjus u l-stress test kienu għatjatmu fuq livell eh, ta' eh, mikropotenzjal ta' ġifiri ta' kell livell. Kif tqis illi Kif tqis li dawn il-fatturi jistgħu mbagħad ikollhom effett effett kollaterali fuq u jwaslu għal effetti oħra. Mela, jekk aħna inqisu l-element marbut mal-pajjiżi, uh, ovvjament l istress jider l-aktar f'dawk il-pajjiżi fejn is-sitwazzjoni ekonomika hija l-iktar imwera jew kienet hekk fil-passat. Sa ċerta punt ir-riżultati jiddependu fuq uh, eh, il mument illi fih eh, sar dan it-test u l-moment eh, eh, tar kupru għal dak il-pajis partikolari. Per eżempju, rajna il-banek Griki li kienu qed jużaw dynamic balance sheet tagħhom skont pjanijiet approvati mill-Kummissjoni. U fil-kas tagħhom hemm kważi no shot fall. Eh, skużawni hemm no, no shortfall fil-każ fil-fatt. U f'Ċipru pereżempju eh, m'hemmx lok illi u anqas bżonn illi jkun hemm buffer eh, fil-xenarju eh, ċipriot Jiġifieri l-element prinċipali eh, huwa għadan dan jekk iridu nqisu s-sitwazzjoni ta' stat membru stat membru, però forsi jiena jiena eh, super persuna responsabbli mis-supervizjoni nippreferi nqisu jisu sitwazzjoni bank bank. Issa rigward il-kreditu l sms jiena nemmen illi il-valutazzjoni komprensiva kompleta kienet um, kien biċċa eżerċizzju importanti sabiex niżguraw li l-banek joffru jkunu jistgħu joffru kreditu anka u speċjalment lill smi e. So naħseb li issa dan qed jibda' isir. But eh, ċerta dispozizjonijiet illi għamilna anka eh, fil-kas tal-bejħ tal eh, pasta legacy assets. Eh, issa nafu illi il-banek jistaw jiffinanzjaw li l-ekonomija tagħhom jekk ikun hemm dan il-bżonn mitlub minnhom u jekk ikun hemm ċerta intraprendituri li jixtiequ jinvestu u ma jkunu jistaw jamlu dan u din hija l-iktar riżultat prinċipali tal-valutazzjoni. Ġifiri aħna għamilna l-parti tagħna, però ovvjament hemm partijiet interessati oħra li jridu jagħmlu l-parti tagħhom biex ikun hemm punta tluq ġdid għall ekonomiji tagħna. Din kienet prekondizzjoni li ridet tiġi sudisfatta. Issa rigward ir-riskju sistematiku. Uh, meta aħna namlu eżerċizzju tant kbir palma kien dan, il-dimensjoni sistematika hija importanti ħafna għaliex fost dawn il-130 bank l-ikbar banek involuti eh, fid-żona euro u għalhekk eh, ma nasibx li hemm lebda kontradizzjoni bejn l stabilta finanzjarja u il-kopertura għal riskju sistematiku kif ukoll il-micropotential il uh, li huwa parti minn dan il-valutazzjoni. Grazzi ħafna issa għal gwe l-Onorevoli Mattias. Grazzi ħafna, uh, Sur President, jina għal darbohra ser l lura għal kwistjoni li tirrigwardana b'mod nazzjonali. Niskuża ruħi għal dan, però l-istress test saru anka fuq bank portugis illi m'għaddiex minn dawn l-istress tests. Il-persuna responsabbli minn din il-bank minn dan il-bank qalet illi huma m'għandhom bżonn jagħmlu xejn, la għandhom bżonn kapital iktar u laqas għandhom bżonn jagħmlu l-ebda bidla fil-ġestjoni tagħhom. Il-problema kienet l-iskadenzi u il-perjodu meta saru l-istress test. Allura nsaqsi lilek eh, lek minn dan. Mbagħad eh, mistoqsi oħra li tagħta ma' bank ieħor Portugiż. M'għandix dubju li inta qed tissegwi mill-viċin din il-kwistjoni. Mm, fil-kassa dan il-bank, il-supervizjoni għanda tejdilna li ma soluzzjonijiet qed jiġu proposti meta bank ma jkunx qed jaħdem kif suppost għaliex għamilna distinzjoni bejn banek tajbin u banek ħżiena. Iżda fl-aħħar eh, mill-aħħar il-banek eh, l-effetti u l-elementi kollha negativi ġew assoċjati mal-bank li mhux qed jaħdem tajjeb. Fuq livell komunitarju hemm ħafna leġiżlazzjoni, hemm liġi eh, kbira ħafna, però imma nista' nsib l-ebda liġi illi tgħid li l-banek jistgħu u għandhom jiġu trattati b'dan il-mod. Intom għandkom tipprovdulna ċerta soluzzjonijiet. Skużani jek tkellimt fuq situazzjoni pertinenti mal-Portugal, però jidr li li kien importanti li namil dan f'dil okkażjoni. Grazzi. Iva, din hija kwistjoni marbuta ħafna mal-każ Portugiż. Aħna ma konniex supervizuri tal-banek tal Portugiżi meta ġrat din il-problema u il- um, il situazzjoni il, um, s-sertiġi tiġi riżolta permezz ta' leġiżlazzjoni uh, u tal-liġi Portugiża għaliex attualment ma nistgħux aħna naplikaw eh, napplikaw il-liġi il eh, eh, li ser regolamenti li ser jibdew fis seħminada minn għada li sar huwa illi b'konformità mal-regoli għal-għajnuna statali li għal regoli li attualment japplikaw. Dak kollu li nista' ngħid sissa Eh, il-kas ta' dak il-bank Portugis eh, kien eh, kas partikolari jina personalment ma nistax ngħidlek aktar dwar dan il-kas. Għal kas tal bank liħor Portugis li inti semmejt ukoll huwa ġi valutat bl-istess metodoloġija illi ehm, ġi ġew evalwati banek oħra. Meta jkun hemm eh, shortfalls tal-kapital, eh, rridu jiġu applikati l-istess regoli palma ġu applikati f'banek oħra. U għalhekk hemm mbagħad is-soluzzjoni tal-public backstop f'dak il-każ Uh, nirrikorru bil-ġdid għal regoli tal-għajnuna statali un bat mill-2015 ser nibdew Eh, bl-implementazzjoni ta' direttiva, almenu b'mod parzjali, qabel l-implementazzjoni bisħiħ fl-2016. Grazzi. Issa għal-ħodor l-onorev Sven Giegel. Nil-aklura fostna madam Nui id-diskussjoni illi natu dan il-kompitu l-ECB sam il bidunet kien imdawar bil-kontroversja, pero aħna adottajna dan l-approċ anka uh, eh, biftejim mal-Kunsill skont uh, dak li hemm fil-trattati tagħna. Però importanti nagħmlu distinzjoni bejn il-politika fiskali u dik ta' monitoraġġ. U um, da, dan l-eżerċizzju jrid isir kemm jista' jkun possibbli. Nitlob minn għandek eh, eżempji ta' fejn il-kunsill ehm, um, tal-governattiv tal icb biddel il-politika eh, tiegħu u Eh, daħħal aktar fix-xena il-bord ta' supervizjoni tiegħu. U mistoqsi oħra, it-trattat ma jpermettilkomx illi tqisu tistudjaw kwistjonijiet relatati mal-assikurazzjonijiet, imma uħut mill-ċerta mill-banek prinċipali huma konglomerati. Allura intom kif tqisu dan l-aspett ta' eh, banek li huma konglomerati? Separation uh... rigward il- uh, prinċipju li bjom et nisseparaw uh, iż-żewġ aspetti. Kif tafu issa d deċiżjoni tieħdet bisħieħ mill-Kunsil Governattiv fuq pereżempju aspetti bħala ċessa l-informazzjoni, il-kooperazzjoni bejn il-partijiet differenti tal-ECB, eċetera, eċetera. Issa rigward ċerta kompiti tal-Bord uh, eh, Supervisorju kien hemm diskussjoni fil-bidu rigward il-valutazzjoni komprensiva li saret jekk dan kien xogħol kienx xogħol ta' tħejjija jew kienx sempliċement ċerta deċiżjonijiet li qed jittieħdu. Numru ta' avukati eh, isu bir reqa test u Eh, kienem eh, sensazzjonijiet differenti bejn min isu illi għandu jkunem eh, non-objection procedure u kienem min ħass illi għanna nimxu skont il-proċedura normali u Umbat, aħna sanna d-deċizjoni illi dan kien sempliciment xolta ta' tħejjija u għalek il- Eh, ġid deċiż illi il- il-Konsil il-Konsil Governattiv tal isb jieħu din id-deċiżjoni. Għal darbohra hija kwistjoni ta' metodoloġija, jiġifieri eh, metodoloġija li daħlet tajjeb f'din id-distinzjoni, ma dan kollu ħareġ biċċar li fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet individwali u r-riżultati tal-valutazzjoni għandhom jiġu deċiżi skont il-non-objection procedure u dan fil-fatt kien il-kas. Iva, pero inti tħossok komda li kunem ċerta interventi mill-membri tal-Kunsil eh, Governattiv, kif kif tħossok dwar dan? Euh, euh, euh, M'għandix problema, m'għandi lebda problema partikolari. U dwar il-konglomerati, aħna qegħdin naħdmu flimkien mal-kollegi tagħna fiħdan l-Ejopa qegħdin naħdmu magħhom mill-qrib ninsabu f'pożizzjoni jina qabel 2010 kon supervizur bankarju, il-banek kellum kellhom attivitajiet ta' supervizjoni u bekk aħna nisabu f'kooperazzjoni mill-qrib ma' kollegi li jindersaw supervizjoni. Fuq livell Ewropew qegħdin nikkollaboraw ma' Jopa u mbagħad aktar tard namalgamaw supervizjoni amalgamajna supervizjoni bankarja ma dik tal-assigurazzjoni, iżda dan mhux qed jibdel in-natura ta' relazzjoni. Aħna bħala Ewropej irridu din il-kooperazzjoni mill-qrib mal-Ejopa. Jiena kont parti mill-ewwel laqa. Ftit tal-ġimgħat wara li bdejt naħdem fi Frankfurt rrit illi nibdew naħdmu ma' supervizuri tal-assigurazzjoni u naf li xogħol miex iġmielu. Marko Zanni fisem li FDD, grazzi President. Jena, nixtieq nirreferi għal kwistjoni la għajjem il-kollega Renato Soru dwar il-metodoloġija li qed tiġi użata f'dawn l-evalwazzjonijiet ġin l-analiżi għaliex fremti l-analiżi tal-Bank Centrali Ewropew ma tawx kas eh, il il-regoli l-aktar gravi ma rawx itravu biex nuża l-metafora. Il-metodoloġija ta' WA bħala metru ta' miżura. Inti taħseb li kienet metodoloġija għarriqa ġifiri. Aħna morna naraw xinu riskju ta' kreditu imma insejna li l-banek tagħna qegħdin bil eda fuq bomba, anka l-banek tal-pija tad-dinja, ġifiri dawn id-derivati, dawn huma strumenti li diffiċli tevalwhom. Għaliex hemm kontratti xejn trasparenti li diffiċli wieħed jifhimhom. Anke hemm fassalom. Iżda skonti analiżi tar-riskju tal-banek għandha ssir dwar dawn l-istrumenti. Iġifiri, inti taħseb li bank u aktar riskjus bank taljan l Intesa San Paolo li fil balance xi tagħha, fl-assi tagħha għanda self eh, l-intraprizi, jew nkella bank pa' Deutsche Bank li fil-budget tagħha għanda derivati ta' biljuni ta' euro. U dan jammonta għal madwar 75 elf miljon euro dinja stima naturalment għaliex huwa possibli nkun nafu x'inhi ċifra eżatta. Inti lim taħseb li huwa l-aktar banek riskjus mbagħad fid-dawl tal-fatt tal-interventi minnaħa tal-istat li salu matur il-perjodu tal-kriżi, iġifiri, il-Ġermanja biex tejn fil-kriżi tal-banek ta' l germania kella toħroġ daqs 80 biljun euro bejn 2008 u l-2012 għaliex il-banek taħħa kienu esposti fuq strumenti derivati u l-banek taljani kellhom jagħmlu rekapitalizzazzjoni tal-banek għal ftit biljuni ċifra ħafna inqas. Din hija prova oħra li problemi reali hija tal-istrumenti derivati u mhux is-self l-intrapriżi. Xi oħra nishtaq nistaqsik. Il-messaġġ li bat il-Bank Ċentrali Ewropew f'din l-analiżi diffiri minnaħa il-Bank Ċentrali Ewropew jixtieq jagħmel ċertu manuvri bħal TLTROs l-ABS per eżempju biex jarġa jitneda l-kreditu unbad b'dawn l-AQRs u dawn l-istress test u l-analizi li qed jagħmel qed jibgħat messaġġ bil-maqlub. Jiġifieri qed jikkastiga lil banek li kastigaw li jiselfu lill SMEs. Nixtieq nisma' il-fema tiegħek għax għalija hawnhekk hawn daqsxejn ta' koerenza, grazzi. Risk-weighted assets din il-metodoloġija nemmelija korretta. L-unika ħaġa li rridu nassiguraw hija li għal-banek li qed jiġu qed jużaw modelli il-validazzjoni tal-modelli issir b'mod konsistenti prudenti ma kienx possibbli li indirizzaw dawn il-kwistjonijiet f'qasir żmien iżda din hija priorità ewlenija tagħna l-2015. Aħna ħanamlu revizjoni ħannarġaw nivvalidaw il-modelli li qed jużaw il-banek fl-Ewropa biex niżguraw li huma jwaslu għal risk-weighted assets u dan isir b'mod prudenti u konsistenti fi 18 u dal-waqt 19 il-pajjiż. Jiena ma nemminx li id-derivati huma neċessarjament aktar riskjużi minn operazzjonijiet aktar tradizjonali. Xi banek għamlu għamel telf kbir bid-derivati imma banek oħra li kellhom analiżi żbaljata tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju u bekk għamlu telf ukoll. Ir-riskju tradizzjonali jew mid derivati għandu jiġi imkejjel b'mod tajjeb, hemm bżonn ta' ġestjoni tajba tiegħu għandu jitrażżan fejn hu possibbli hekk pruvajna nevalwaw anke fl-evalwazzjoni komprensiva. Għaliex ir-riskju tas-suq li mhux trasparenti, ir-riskju ta' tielet livell fil-trading book. Mem lebda prezz tas dirett jiġu użati modelli dawn qed jiġu revizjonati fl-eżerċizzju. Bekk nistgħu nkunu fiduċjużi bl-eżitu. Iżda, jekk ikun hemm proibizzjoni tal-negozjara non propju, għal riskju ta' suq fil-ġejjin xi direttiva jew regolament dwar il-miżuri strutturali. Din mhix problema, aħna ħan implementaw. Dak li jkun hemm fir-regolament. Dak li rigwardana il-limitu naturalment mhux li ikun hemm fasil tas-suq għal kumpaniji, mux bis l smi ma l-kumpaniji l-gbar u kol u ma l-gbar utenti tal-tfassil tas suq u derivati u jistennaw li l-banek jatu għam daqqatit f'dan il-rigward dan huwa limitu. Irdu nizguraw li hemm biżejjed disponibbli għal tfassil tas suq. Is-sur Manu. L-odwa tajba, Senjor President il-wara nofsinhar it-tajjeb. Inti simbolu tal-banek dawn l-aħħar 40 snin u inti paladina tal-kontribwenti. Issa, wara li rajna ġara sena li għaddiet, naraw li kien hemm ċertu nuqqasijiet f-130 bank ammont kbir. Hemm problemi wkoll fil-settur privat tal-banek. L-istress test tal-banek privati jider li huwa żbaljat għaliex huwa bbażat fuq sistema mhux dinamika. Rajna rati aktar għoljin tal-interess u kriżijiet li qed ifeġġu bosta pajjiżi. Dawn ix-xenarji ġew analizzati għaliex u wieħed assuma li xi ma sax twassal għall-oħra. Issa, ix-xenarji sistemiċi tagħkom ma taħsibx li huma wisq ottimisti għaliex qegħdin titrattaw riskju aktar qoli li qed isir bil-mod il-mod. Mhux taħsbu dwar l-effett domino hawnhekk. L-istress test ma taħsibx li ħaj kollhom effett negattiv fuq il-self u it-tfaddil u l-assoċjazzjonijiet ta' kreditu? Jiena wisq nibża li il-supervizjoni ta'kom b'xorta ħażina waslet tal falliment ta' Monte Paschi, wieħed mill-iktar banek antiki fid-dinja u banek oħra li ġew sagrifikati minħabba dawn it-tip ta' testijiet. il-banek li spekulaw flok jibqgħu bil-xogħol tagħhom ta' kuljum daħlu fi gwaj kbir u dan u ritunna supervizjoni. Jekk naraw il-xenarju negattiv, Iva, jgħataħlita dak li semmejt inti. Spread dejjem jizdiet il-bonds u ż-zieda fil-kalkolu tar-riskju u it-naqis tal-valur tal-kreditu. ċerti każijiet tanġara minħabba nuqqas għat jagħmel tajab għal nuqqasijiet fir rendikonti konti finanzjarji tal-banek bekk kifet din it-taħlita mhix bil-fors waħda li tindirizza il-riskju sistemiku iżda fis-sfond ta' dan naraw li il-riskju li jista' jkollu l impatt fuq il-banek Ewropew ma jkunx ta' dan it-tip, ta' dan it-tip ta' xenarju. Imma wieħed li ġi definit mill bi il-Bord Ewropew ta' riskju sistemiku illi indirizza mhux biss il-pajjiżi fiż-żona euro ma' pajjiżi l len iż-żona hemm ukoll l-istress test tal iba u għalhekk l-SSM mhux membru illi għandu dritt tal-vot hemmhekk. Jiena nemmen li hawnhekk l-affarijiet imxew tajjeb imma huwa aktar diffiċli għal servizzi bankari bl flok dawk tal-investiment ma nafx. Dak li semmejt inti jina nemmen illi jista' jkun hemm fondi fost depożituri permezz ta' attivitajiet bankari klassiċi u bekk jagħtu servizz l-ekonomija reali dak li ġara l-ġimgħa li għaddi fl-Italja. Għaliex iva kien hemm deċiżjoni li ħarġet wara attivitajiet preċedenti ta' dan il-bank Dawn kienu jikkonċernaw l-attivitajiet li inti semmejt mhux ta' laqwa prassi ġestjoni żbaljata fid-derivati. Dan kollu kien fl-isfond tal-problemi li feġġew. Jekk nindirizzaw naħban kara li aktar klassika fin-natura tagħha jiena nemmen l-SMI ikun jistgħu jigwadanjaw 100% minn dan. Is-Sur Brian Hayes fisem il-PPE. Grazzi, President. Nishtiq nagħti merħba li Sinjura Najar. Fejdan il-kumitat tagħna. L-ewwel net, nixtieq nistaqsija dan li ġej. Hija qed tgħid li l-banek li semmew b'nuqasijiet ta' kreditu għandhom fid-disa ta' novembru jippreżentaw l-SSM il-pjanijiet tagħhom dwar kif ħajsolvu il-problemi li għandhom. ħaj għamel l-SSM meta jinħarġu dawn il-pjanijiet. Għalix naturalment, eh, għabbażi tal-prinċipju ta', trasparenza, il-personi rridu jkun jafu fihom fjom daw il-pjanijiet. U x'kummenti ħat għamlu bħala segwitu ta' dawn il-pjanijiet. L-ewwel mistoqsija tiegħi, it-tieni mistoqsija sa. Nixtieq nistaqsi żewġ mistoqsijiet domestiċi. L-Irlanda kella ħafna eh, stress test, probli ħafna aktar minn min pajjiżi oħra, nħabba bosta raġunijiet jibdaw l-aħħar snin. Iżda, għet mill-banek, TSB, kellu pożizzjoni ta' nuqqasijiet fil-kreditu, huma kellu ammont kbir ta' kapital fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena ma' fir-rigward ta' dan il-bank u banek oħra. Taħseb li war wol tiegħek li taħdem flimkien mal-banek biex jissolvi kwistjonijiet ta' assi preesistenti, per eżempju, il- il-mortgages, l-ipotekar, u għandkom diskussjonijiet ma li sibri dwar kif din il-kwistjoni ta' assi preesistenti tista' tiġi solvuta. U x'tib ta' diskussjonijiet hemm bejn il-bord tiegħek u li sibri dwar kwistjoni ta' dan it-tip, ta' dan it-tip. U kif assolvuha din il-kwistjoni fl-aħħar net? L-aħħar inti intervjenejt biex tappoġġa il-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali ta' l-Irlanda li hemm bżonn ta' minimu ta' 20% ta' depozitu għas-self dok li huma djar ġodda. Inti qed illi irridu narfu il-problemi li kellhom dawk il-pajjiżi minħabba sistema bankarja tagħhom u forsi hemm bżonn ta' approċċ aktar flessibbli dawk il-pajjiżi fejn ma kienx hemm djar ġodda li qed jinbnew u dawk li qed jistru dara l-ewwel darba m'għandhom ċans jitħlu fis Il-pjanijiet ta' kapital illi jridu resqu il-banek sal-10 ta' Novembru aħna ħanibatu messaġġ nuqqas fil-kapital. Ġifiri, aħna mistennew li l-kapital ikun parti kbira mill-kopertura ta' dan in-nuqqas. U jekk mhix kwistjoni ta' ekwità dan għandu jkun dan ta' tkun soluzzjoni sempliċi mhux komplikata. Għandha tkun konsistenti mal-profittabilità tal-banek. Ġifiri xiri minn flok l-ekwita, kapital kontingenti, mhux l-aħjar soluzzjoni għal bank li ma tantx qed jagħmel profit. U din ħafna trabi, dan ħafna trabi jekk jiġri. Iżda aħna qegħdin nistennew, qegħdin naraw x'ħaj jippreżentawna l-banek. Ta' dan huwa l-prinċipju, qegħdin nistennew soluzzjonijiet li ħamlu il-bank aktar sigur, aktar sot u li jagħmel aktar profit u mhux inqas. Dwar il-permanent ESB dan il-bank Iva għandu nuqqas f'dak li huwa kapital kif ġi publikat. Sejna fiduċjuża. Li ħansibu nistab soluzzjoni. Nemmen illi il-ġestjoni ta' bħalissa qed taħdem biex issib soluzzjoni tajba u dwar is-sitwazzjoni tal-ipotekar. Iva, ta' tal-Buni jekk nappoġġax il-miżuri tal-Bank Centrali tal-Irlanda li talab għal ċertu livell ta' loan to value għall ipotekar loan to income ukoll jista' jkun. Jienet il-IVA, kont nappoġġa, xaħġa ta' dan it-tip. Jina nemmen li u nqas diffiċli u probabbli li minn ħaj sellef ma jkunx jista jistri mill-ewwel proprjetà appartament, dar, ma jkunx jista jistri mill-ewwel ma mbagħad ma jkunx jista jiffaċċja l-impenni li wieħed jieħu. Meta jagħmel dan it-tip ta' kwist, bil-kriżi ta' subprime fl-Istati Uniti rajna li ħafna persuni kienu aktar foqra wara akwist pal dan. Ftaqru wara li xtraw il-propieta, għalek il-selfer tkun prudenti. Inkella. Inti, toħloq problema fis sistema bankarja u toħloq bosta problemi għal dawk li jisselfu ma jkunux jistaw iżommu ma l-impenji tagħhom. Il-kellem li jmiss. Onorevoli Von, Fejsaker. Signora President, inti għamil bieċa xol tassew tajba iżda. Jena nishtiq nistaqsik. Jekk dan l-eżerċizzju aħna ksibniex dak li xtaqna niksbu. Seps eh, preparaw table li semmiet il-deleveraging wara il-krizi u kien hemm deleveraging fis-settur finanzjarju fejn tqablet l-Unjoni Ewropea mal istati Uniti. Sejba li laqtitna kienet tgħid li sena qabel il-kriżi kien hemm leverage ta' 120 tal-GDP fuq żewġ naħat tal-Atlantiku. Fl-Istati Uniti dan ikkalma ehm, b'40 sa 50 punti perċentwali u fl-Ewropa b'xi ħames punti perċentwali tal-GDP jekk niftakar sew minn dik it-tabella li kien hemm. Issa fl-isfond ta' dan in-numru aggregat li li tassew laqatni u li mhux ħajim bidel mod konsiderevoli mir rekapitalizzazzjoni li se ssir minħabba l-eżerċizzju li għamiltu intom, għaliex ngħid jiena għaliex dawn l-istress test twettqu mingħajr problemi f'ambjent fejn id-deleveraging ma twettax. U f'dan il-kontest nixtieq nistaqsi tliet mistoqsijiet l-ewwel nett xenarju ta' deflazzjoni, l-IMF tajt illi hemm probabilità ta' madwar 30% li jkun hemm deflazzjoni fi żona euro. Esa, forsi dan ta' min fi f'eżerċizzju tal-ġejjieni naraw il-vjabilità tal-rendikonti finanzjari tal-balance sheets u naraw x'approċċ ħajtiet minn ħata l-ECB dan ir-rigward it-tieni mistoqsija diġà semmiet il-dipendenza eċċessiva fuq il-modelli ta' riskju interni. Hemm riskju illi jekk wieħed iserraħ wis fuq dawn il-modelli, wieħed jiżbalja. Fir-rapport tagħkom 17 minn bank m'għaddiex f'dawk li huma eh, kriterji ta' leverage ratio ta' Basel 3 ta' 3 bank kbira anke minn pajjiżi U xa tamlu biex tindirizzaw din il-problema ta' riskju ta' modelli u jakux forsi ħa tapplikaw il-ratio, il-proporzjon tal-leverage viza fil kwantita u kif semma l-kollega tiegħi wkoll hemm kwistjoni ewlenija. X'taħsbu dwar il-xenarju ta' fire sale? u f'eżerċizzju ta' dan it-tip fil ġejjeni taħsbu li dawn il-problemi ta' fire sale u tnaqqis il-prezzijiet ma jistawx jitqisu dawn huma tliet setturi illi aħna tassew nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tiegħek. Grazzi. Is-xenarju kien dak li nippruvaw naraw xinu ma teddit f'dan f'dan sistema bankarja. Fl-aħħar ta' sena 2013 u biddu ta' din is-sena. Bħalissa eh, xenarju ta' deflazzjoni ma ġiex ikkonsidrat bħala xenarju kredibbli. Iżda, nistaw naraw li xenarju negattiv jirrifletti l-impatt negattiv fuq bosta pajizi u rata ta' inflazzjoni għal xi pajizi taqa' taħt iż-żero. Xenarju negattiv Għalek, mannix xenarju ta' deflazzjoni, iżda hemm ċertu karatteristiċi ta' xenarju ta' deflazzjoni. Dwar risk-weighted assets. Aħna żgur li ħanibdew fil-bidu tal-2015 nirrevedu il-modelli tal-banek kollha jużaw il model fiż-żona euro biex niżguraw li jkun hemm risk-weighted assets rigorużi u l-validazzjoni hawnhekk issir b'mod konsistenti. Iżda għalissa għanna bażi soda tal-AQR. Aħna għamilna reviżjoni ta' ħafna dossiers ta' min għab bazi ta' revizjoni ta' dawn il-files, dossiers ta' min jisselef u użajna d-bassir biex niddeterminaw l-assi ekvivalenti. Għamilna dak li stajna namlu, diġa. Minn aktar mill-li kien mistenni dwar il-xenarju, il-fire sale, jista' jkun li il-banek Ewropej spiċċalhom iż-żmien kellna fire sale wara l-kriżi. Ħajkonna livell tajjeb ta' provision sakemm ikun hemm il-maturità. Kollegi jekk jogħġobkom żommu mal-ħin għalix għanna ħames minuti għal mistoqsija u tweġiba. Somma marħinek jaġabkom. Kellem li jmiss għal għanna masur għal PPE. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, Sur President nixtieq nifraħ lill-Sinjura eh, Nuja l-ħidma tagħha maħniex qed nitkellmu fuq ir-riżultat imma fuq l-istruttura globali ta' supervizjoni u dan eh, ikompli fuq il-mistoqsija ta' Sur Giegold il-bżon għas supervizjoni bankarja ġviri kun hemm mekkanizmu waħdini aħna ġi maqbul mill-Parlament qabel ma mar qudiem l-Kunsil tal-Ministru. U huwa f'dan l-ispirtu li ġi ġiet maħsuba li bijaj u ma ġiet maħluqa il-Kunsill rrit inaqqas il-kapacitajiet umani u finanzjari tal-bank f'dan il-kuntest. Għale kienem l-SSM li għaddit permezz tal-ICB u dawnu maċxolijiet li jena taw lilkom. Għantom għandkom il-riski sistemiċi, għalek meta il-bord jaħseb ċertu eh, senarji ta' xenarji ta' riskju għandek eh, l-SSM, l-autoritajiet nazzjonali. Din l-organizzazzjoni ma tfissirx li hemm riskju li s-situazzjoni hija komplikata iżejjed, m'hemmx ħafna funzjonijiet eh, wieħed fuq liħor anka mal-awtoritajiet nazzjonali u mhux aħjar li jkun hemm staff ta' kwalità għolja li jiġi impjegat u huma eh, il-remunerazzjoni tagħhom tkun skont dik bankarja, inkella m'hemmx riskju ta' konflitt tal-interess tal mal-ICB. Grazzi ħafna. Fil-verità, aħna nispiċaw b'opinjoni differenti fuq dan ir-riskju, aħna kenna rappreżentazzjoni, kenna xi ħaġa xi ngħidu wkoll minn dik il-perspettiva, għaliex iva seta kienem konflitt ta' interess. Forsi ma kienux ikunu rigorużi iżejjed, ikunu passivi iżejjed, imma aħna xorta waħda parti minn dan il-grupp ta' riskju sistemiku. Issa għal dik li huwa tqassim tar-ruoli bejn l-SSM u l-Awtorità Bankarja huwa ċar li l-IBA tħares lejn kemm hija konsistent, kemm huwa konsistenti regolament, single rule book, l-aspetti tekniċi u aħna inħarsu lejn is-single rule book u naplikaw fl-SSM aħna għanna kooperazzjoni perfetti ma, perfetta ma l-IBA u ma nixi diffikultajiet li nxuqun semmu għemmek. Iżda minn dan aħna fl-SSM għanna l-istess tip ta' staff ta' l-ECB u supervizjoni, għanna sa' disa persuni mill-Bank Ċentrali ma' il-supervizuri l-oħrajn jinsabu fiħdan l-autoritajiet nazzjonali. U dawn huma autoritajiet nazzjonali tal-pajis tal-bank jistaw kol autoritajiet nazzjonali li għandhom is-sussidjari filjali tagħhom jew inkella aġenziji ta' dawn il-banek li huma immexxu bħala eh, supervizuri ospitanti Ġviri din is-sistema ħadmet sew aħna fiduċużi li taħdem. Aħna b'dan il-mod nibbenefikaw mill-izbaħ ta' żewġ dinjiet. Aħna għanna l-esperjenzi tal-autoritajiet nazzjonali li morru lejn l-ICB. Umbat hemm il-bord ta' supervizjoni. Fil-fatt, dwar it-teħid ta' deċiżjoni aħna għanna ċertu distanza u dik il-ftit distanza tejna ftejn l-entitajiet Ewropej sabiex jibqgħu indipendenti. Fil-verità, li inti li l-paga tkun l-istess eh, bħal fil-banek, ġbir paga ta' supervizorji, hija xi ħaġa normali għax aħna fuq kollox ħaddiema ċivili, ħaddiema pubbliċi. Ġbir di maħluqx problemi. Issa dwar l-SSM Aħna l-koll ħassejna li konna qegħdin nikkontribwixxu għal xi ħaġa storika. U il-numru ta' persuni li ġew mis-settur privat ċedew salari signifikanti biex ikunu parti huma wkoll ta' dan l-SSM. Issa jekk aħna għom sa tmiem tal-karriera tagħhom forsi le, imma jiena naħseb li xi ħaġa tajba ħafna li irnexxinna ikonna nies minn barra. Issa, Juanes Fernandez Albares. Grazzi, Sur President. U nil-għawek li Sinjura Nujin, nishtiqna mezzewx zewx mistoqsijiet l ewwel waħda. B'referenza għall stress tests, il-rizultati li jom il-ġimma li għaddit, palma għal il-kollega Jakob, il-senarju tan-neqqas tal-deflazzjoni, il-senarju pjanat, forsi kien inqas serju minni immaġinajna. Imma, ħajkunem eh, organizzati eh, stress test mod regolari, forsi b'dan il-mod ikonna xenarji aktar realistiċi minna l-oħra fl isqarrija tijak u anka fil-artikli fil-istampa, aħna naħsbu li il-mekanizmu li ġi imħabbar li ħa eh, jgħin eh, ħajkunem dan il-mekanizmu ta' suq reali Ewropew ħajjgħin billi jibni banek li verament huma Ewropej. Dan il-pass b'xi mod jew ieħor ħajimmaġina li eh, jagħti ehm, jirranġa xiftit is-sistema tal-filjali li sissa ħadmu mhux ħażin. U dawn kienu kol element li jenu biex jitaffu l-krizi. Aħna ovvjament naqblu ma lan li u suq bankarju Ewropej, iżda ma taħsibx li nmexxu dan il-proċess f'nuqqas E, ta' mekkanizmu ta' rizoluzzjoni suffiċenti u inkella sistem ta' sikur ta' depositi komuni ma' nkunux ħanwet u ċertu e, zbalji, l-istess zbalji li għamilna meta konna edin nibnu l-euro, grazzi. Thank you Uh, indeed, uh, there was no deflation. Iva, fil-fat, ma kienx hemm stress test fuq id-deflazzjoni u anka ċertu elementi ta' dawn it-tip ta' stress test ta' deflazzjoni kienu inkorporati b'mod indirett. Ma nixtieq nefasizza li hemm numru ta' elementi differenti għal banek Ewropej li ġew it-testjati aħna qed nitolbu r-rikapitalizzazzjoni ta' dawn il-banek li forsi mhux ħadd twettaq. għalhekk hemm bżonn li jkollna perspettiva aktar ġenerali tas-sitwazzjoni. Issa fuq l-stress tests, is supervizuri jużaw ħafna dawn l-stress test bħala għodda supervizorja. U normalment namlu l-stress test kull sena. Iżda dan ma jfissirx li ħajkunem hemm dan l-eżerċizzju enormi mal-Asset Quality Review ta' qabel u bil-publikazzjoni ta' riżultati aħna għad irridu niddeċidu x'ħan għamlu fl-eżerċizzju kurrenti taħt il-stress test tal ġenjini. għalissa kull ma namlu huwa um, post-mortem għallina fusna għabbażi ta' dan il-post-mortem mbagħad namlu proposti l bord ta' supervizjoni. Issa hija problema li għalissa qatt m'għandniex Eh, eh, il-Single Resolution Fund jew Single Resolution Mechanism, ovvjament kienet tkun aħjar li konna kollox f'daqqa. Iżda, fl-opinjoni tiegħi, din mhix kwestjoni serja, aħna nippretendu li l-banek ikunu jistgħu jiffinanzjaw in-nuqqasijiet tagħhom permezz tal-ban tal-suq bi flus eh, privat kemm jista' jkun, anke jekk mhux forsi totalment. U dan għandu l-istess iċentif għax inkella jekk lej hemm l-impen min-naħa tal-Kunsill u l-Ekofin li jkun hemm il-public backstops. Iżda mbagħad iridu jħallsu l-prezz tagħhom daw u l-prezz huwa għoli jekk tuża l-flus pubbliku għabbażi tar-regoli tal-għajnuna tal-Istat, għabbażi tad-direttiva tar-rikupru. tal tar U r-riżoluzzjoni ħat iġi implementata fil-bidu tas sena d-dieħla. Għaliex apparti il rikapitalizzazzjoni prekawzjonarja li għandhom kriteri verament komplikati u twal jiena ċerta li teżisti situazzjoni fejn din tista' tintuża, Għalek, jekk memx il-rikapitalizzazzjoni prekauzjonarja dan ifisser li il-bank irrit imur u dim l-autorità ta' rizoluzzjoni għall-2015 huma l-autoritajt nazzjonali ta' rizoluzzjoni un wara ħatkun l-entità Ewropea, għalhekk il-konsekwenzi huma ibsa. Iżda jiena fiduċjuża li il-banek jirnexxielhom isibu soluzzjoni bi flus eh, privat biex ikopru n-nuqqasijiet tagħhom. Grazzi ħafna sa' Georgios Kritsos mill-PPE. Grazzi, Sur President. Jina għandi mistoqsija dwar l-izvilupp reċenti ta' shadow banking. Ħafna analisti waslu għal konklużjoni li iżjed ma nippruvaw nirregolaw jew neżagġeraw fir-regolamentazzjoni ta' settur bankarju, iżjed jiġi żviluppat shadow banking. Fis-sens ta' eh, fondi ta' investiment mhux flus, il-money market funds, dawn huma kollha affarijiet li qegħdin imorru tajjeb imma askapitu tal tas-settur bankarju tradizzjonali għalhekk fl-opinjoni ta' dawn l-analisti hemm periklu u jiena nixtieq għalhekk eh, l-opinjoni esperta tiegħek għalix aħna qegħdin nippruvaw innaqsu r riskju sistemiku. Iżda permezz tal-lażliet li nieħdu, isna qegħdin noħolqu aktar riski sistemiċi xini t tiegħek għal dan? Iva, fil-fat, iżjed il-regolament ta' sistema bankarja tkun stretta, tkun rigoruza, iżjed ma jkun attraenti il-shadow banking. U għalek aħna nappoġġaw il-miżuri li ġew li huma proposti mill-Kummissjoni Ewropea sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-iżvilupp tar-riskju fix-shadow banking U dan huwa tħassib ukoll fuq sma oħra fora oħra bħal Financial Stability Board jew inkella fuq livell internazzjonali. Għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li nagħmlu monitoraġġ, nagħmlu reviżjoni, nsegwu il-settur tal-shadow banking u hemm xi ħaġa oħra li nistgħu nagħmlu li ġiet spjegata wkoll mill-Kumitat Basel, ġifieri li kunem supervizjoni indiretta ta' shadow banking permezz tal-supervizjoni bankarja, per eżempju għal hedge funds. E, dawn l-entitajiet ta' shadow banking edin jużaw il-qasam tal-banek tal biex ikollhom il-finanzjar u servizzi bankari, iġifiri aħna indirettament billi namlu monitoraċ mill-viċin ta' dak li edin jamlu il-banek ma' dawn l-entitajiet shadow, inkunu nistaw inżommu kontroll fuq ir-riskju. Dinja hija xi ħaġa li saret anka bejn l-LTCM, ġbir problema tal-LTCM u il-bidu tal-kriżi fl-2007 jew 8 u probabbilment dan kollu ġej għalli xaħna konna ibsa fuq id-dizin tal-supervizjoni u din il-kwistjoni ma nqalġ dak iż-żmien. Grazzi. Grazzi, sa Kostas Mavrides. Grazzi ħafna, Sur President. Sinjura Nujiet, nħu gostat nerġa narak. Mela jien għandi tlet kummenti osra ħafna. L-ewwel net. Nixtieqek tirrepeti u tagħti naqriżiet informazzjoni nkjarifika fuq il-kumment tiegħek dwar is-sistema bankarja f'Ċipru. Tieni punt. Biex nieħu spunt mill-kollega Fernandez, għandi mistoqsija lik. F'intervista li ġiet ippubblikata il-bira, saqsewk dwar eh, l-iskeletri fil-balance sheet tal-banek u l-risposta tiegħek kienet ċara. Le. Fl-istess ħin jiena notajt li ċertu banek li fil-fatt għaddew it-testijiet għandhom eh, prestazzjoni ta' fil-firxa ta' 40%. Xem ħażin? Ġvi jek mi mux il-testijiet li maħżina, hemm xi ħaġa ħażina fil-mod ta' kif jiġi kalkolat il-non-performing loads. U l-aħħar mistoqsija tiegħi hija di. Jekk jiena, jiena stess, ġvi bħala individu nissellef il-flus għall-istess ħaġa, jiena niġi ċarġijat 2%. Jekk jiena napplika għall-istess self eh, f'ċipru, jiċċarġjawni minn tal-inqas l darbid daqshekk xinu ħażin? Din hija element ta', ta pajis, ta' bank, e, ta' arbitraċ regolatorju, xi punt ieħor, x'in il-problema hawnhekk? U dak kollox minn ħadd jgħid. Mela fuq ċipru. L-istress test, il-xenarju negattiv, beda fuq situazzjoni mit-tmim tal-2013 li fil-fat kien diġa eh, moment ibes u stress test ibes. Mod ġenerali meta aħna namlu stress test, numru ta' atturi għajdunna li dik mux sena tajba. Dik kienet l-ar sena tijaj, mux dejjem vera, imma fil-fat għal ċipru f'dak il-kas kien minnu. Minkja dan il-banek ta' ċipru kellhom xinu qasijiet li issa qed jiġu koperti jew li diġà ġew koperti minn kwistjonijiet ta' kapital u din fl-opinjoni tiegħi ħaġa tajba. Għaliex qed nerġgħu inqajmu in ċertu fiduċja għax hija prestazzjoni tajba li wieħed ikun jista' ikun parti minn dawn l-istress tests il-kbar li kienu ibsin e, metodoloġija waħdina għal banek kollha. Issa dwar il-mistoqsija tiegħek fuq eh, l-iskeletri li forsi għandhom il-banek. Dawn huma affarijiet li huma moħbija wara l-Asset Quality Review. Aħna ma testjajniex ir-riski kollha fil-banek ċertament, iżda għar-riskju li fil-fatt testjajna ġifiri riskju ta' kreditu, eh, riskju ta' su għal eh, dawk l-inqas trasparenti, li huma evalwati bċertu modelli, modelli fl-opinjoni tiegħi aħna għamilna ħidma rigoruża ħafna u jiena komda bir-riżultati. Dawn huma riski li ma ġewx ittestjati u ma kienx possibbli pereżempju ir-riskju legali jew inkella e, tal-liability e, tal tal-ċertu banek. Għana ma testajniex dawk ir-riski, U aħna ma konniex f'pożizzjoni li nkunu nistgħu nagħmlu dan. Issa dwar non-performing exposures iva vera ċertu banek f'ċertu pajjiżi dawk il-pajjiżi li kellhom sitwazzjonijiet ekonomiċi diffiċli għandhom livell o li mhux ħażin ta' non-performing exposures. U biex inkopru dawk l-exposures, fil-fatt huma kellhom ikollhom dispożizzjonijiet livell li ta' dispożizzjonijiet speċifiċi. Għalek mhuwiex skeletru, moħbi għaliex huwa magħruf. Huwa kopert kif għandu jkun kopert wara l-Asset Quality Review. Minkejja dan, sabiex nkunu sostenibli 100% fuq medda twila ta' żmien, il-banek irridu jirranġaw eh, il-profitabilità tagħhom, irridu jagħmlu profit. Dik hija l-isfida għaxxur u snin li ġejjin. Il-fat li hemm differenzi kbar e, fl-ammont li jiġi ċarġjata għal rati ta' interess għal l-istess tip ta' kreditu f'pajjiżi differenti, e, din hija konsegwenza ovvjament tal-kriżi attwali u tal-politika monetarja li titwettaq mill-ECB kif ukoll l-eżerċizzju komprensiv ta' evalwazzjoni li ta' lill-investituri tas-suq ħafna informazzjoni mfarka ma din għanda tkun ta' għajnuna sabiex tnaqqas il-livelli differenti ta' riskju ta' rata ta' interess. Iżda dan jiddependi wkoll mir-riformi li ħajitwettqu fil-pajjiżi li għandhom bżonn ta' riforma u s-suċċess tal-programmi l-pjanijiet li kienem bil fuqhom. Is-supervizuri se jagħmel dak li għandu jagħmel nistanġalu jimpenja ruħu biex jagħmel dan il-maħna maħniex l-unika atturi f'dan il-kunċert. Grazzi. Grazzi issa Eva Paunova. Grazzi ħafna, Sinjur Sur President, Sinjura Noe, is-sistema bankarja f'pajjiżi fil-Bulgarija irnexxila teleb kriżi finanzjarja b'mod tajjeb mhux ħażin. U fil-fatt kienem twemmin li kienet reżiljenti ħafna kapitalizzata b'mod tajjeb ħlif li riċentement ir-raba ikbar bank, l-ikbar bank, kienem ran fuq id-depożiti tiegħu. U din kienet l-ar krizi wara il-disajnijiet, l-axar ta' disajnijiet. Nixtieq nippreżenta sitwazzjoni ħalli l-mistoqsija tkun aktar ċara, imma wara din il- ehm, dan l-assalt fuq il-bank, il-kienem il bank kella titpoġġa taħt conservatorship u kienem sospensjoni tal-twettiq tal-obligi kollha tal-bank, inklud l-aċċess għal depositi garantiti. Għal dan il din raġuni f'Settembru l-Kummissjoni deċidiet li tiftaħ eh, proċedura ta' ksur kontra il-Bulgarija għaliex ma implementax mod tajjeb id-direttiva depozitarji. Eh, riċentement fl ġranet ilu, il-Bank Ċentrali tal-Bulgarija ħareġ rapport ta' situazzjoni f'dan l-aħħar tliet xhur fejn eh, instab li l-bank irrit eh, jagħmel rajt off ta' ftit iżjed minn żewġ biljun euro ġviri madwar 3.4 biljun fejn 13.4% tal-self biss kellhom kollateral tajjeb Issa dwar il-supervizjoni eh, fil-Bulgarija kien hemm konsegwenza li eh, il-mexxejja politiċi u l-esperti kellhom konsens lulju li jibdew eh, kemm jista' jkun malajr proċedura biex jitlu fl-SSM. Il-Bank Nazzjonali Bulgaru fl-Ulju qal li eh, kontattja il-Kunsill tal-Gvernaturi tal-ECB biex jibdew il-passi proċedurali. Iżda minn dak iż-żmien l-awtoritajiet ma qalu xej fuq il-progress li sar biex jiksbu dan lan. It-tielet u raba eh, rapporti ta' kull tliet xhur tal-SSM qalu li kien hemm ċertu banek li xtaqu jingħaqdu mal-SSM u qed isiru laqat bilaterali magħhom bilan li jeżaminaw it-tħul tagħhom barranġamenti ta' kooperazzjoni mill viċina għalhekk nixtieq nkun naf jekk li sibiex konċa ta' sitwazzjoni fil-Bulgarija u jekk qed tagħmel monitoraġġ tal-iżvilupp. Kien hemm laqat bilaterali fiex waslu d-diskussjonijiet minn għaliex it-twaqqif ta' kooperazzjoni mill-viċin hemm bżonn ta' tibdiliet leġislatarji u ġifieri l-ICB hija lesta li tappoġġa l-Bulgarija u nima huma ir-riski possibbli fi deċiżjoni potenzjali li jkun hemm parteċipazzjoni fl-SSM fid-dawl tal-fatt li mhux l-elementi kollha tal-Unjoni Bankarja jinsabu f'postom. Grazzi. We are uh, indeed aware of uh, an informal Aħna fil-fatt konxi mis-sitwazzjoni mis-sistema bankarja ġewwa l-Bulgarija. Issa, rigward ċerta il-possibilità ta' opt-in hemm ċerta passi illi jridu jittieħdu sabiex uh, il-Bulgarija tkun tista' tissieħeb mal-SSM uh, għal dawk il-pajjiżi li mhux qed jużaw l ewro L-ewwel pass ikun illi uh, tagħmel it-talba minn tal-inqas ħames xhur qabel ma l-istat membri kollu l-intenzjoni illi parteċipa fl-SSM Safenna fien il-Bulgarija da ma batiċ talba ta' dan it-tip sissa, aħna ovvjament lesti illi nikkooperaw ma l-Bulgarija anka qabel ma nirċivu il-talba b'mod formali u anka lesti illi inwieġbu il-mistoqsijiet illi jista' jkollhom l-esperti ġewwa l-Bulgarija jew kollegi tiegħek ġo l-Bulgarija. Però sissa ma naħsibx illi hemm din it-tip ta' talba li ġiet imresqa naħa tal-Bulgarija, però jista' jkun illi eh, il-kollegi tiegħi li huma responsabbli mis-sitwazzjoni tal-Bulgarija eh, huma konxi minn dan. U jekk hemm talba sabiex il-Bulgarija tisseħeb hija ta' natura informali ħafna. Grazzi ħafna u issa l-onorevoli eh, Dots. Grazzi ħafna. Jina nishtiq nsaqsik dwar l-stress eh, tests pala parti mill-valutazzjoni u naħseb li kienem tlet eh, problemi, tlet kwistjonijiet li għajmu eh, problemi. l ewwel dan ġiġa semma fil-fat, il-fat illi l-AQR is piece parti mill-loan book tal-banek. Rizultat ta' dan jista' hemm problemi ta' uh, self illi ma ġewx kalkulati f'din il-valutazzjoni ta' riskju. Tini punt, f'dinja ideali kun jagħmel sens illi l-AQR uh, eh, illi jiġu użati għall stress test, però dawn iż-żewġ testijiet tal-AQR tal-stress test saru b'mod parallel u jfisser għalhekk illi l-stress test ma inkorporawx ir-riżultati li ħarġu eh, mill-stress uh, mill-AQRs. Barra minn hekk, eh, li illi l icb ma setax tiżvela informazzjoni relatata mal-AQR l banek nazzjonali dan wassal Eh, għal ċerta diskrezzjonijiet rigward ġizvelat mir riżultati relatati mal aqr lil-banek. Għalek, meta ħati is dawn it-tlet spessi, eh, dawn it-tlet aspetti, ma tqissux illi forsi eh, jista' ikunem ċerta ċerta impreċizjonijiet nifem illi mhux kull riskju jista' jiġi meqjus, però taħsbu li l-valutazzjoni tagħkom qiset bej wieħed ieħor ir-riski kollha possibbli u li kienet ġusta. Iva, fil-fatt aħna għal kull bank isna percentage tal-balance sheet tagħhom illi għarreb 60% fil-mija, jiġifieri eh, percentage uh, sinifikanti fil kuntest tal-AQR. Mbagħad inti qed wet tajjeb ħafna illi eh, l-aħjar ħaġa kienet tkun l-ewwel isiru l-AQRs imbagħad wara l-istress tests, jiġifieri il-punt ta' tluq ikun l-AQRs imbagħad l-istress tests. Eh, fil-fatt eh, kien diffiċli ħafna eh, u minkejja li għandna persuni intelligenta ħafna fil-DG responsabbli mill-istabilità finanzjarja li bnew dan il-mudell xorta l-tajna ma' ċerta problemi. Aħna bdejna approach bottom-up. L-ewwel bdejna b'dawn l-AQRs, mbagħad bħala parti mill-quality eh, uh, assurance aħna zidna jekk rridu ngħidu hekk il-konsegwenzi tal-AQRs. Mbagħad zidna xi ħaġa oħra li ngħidula il-join up, jiġifieri mhux biss iż-żieda, iżda isna wkoll il-konsegwenzi ta' dak li skoprejna u ta' dak li studjajna biex nbidlu ċerta parametri u biex niksbu ċerta livell ta' dispożizzjonijiet meħtieġa għal dawk l-aspetti li konna qed inħallu barra u dan għamilni għall-stress tests. Walek naħseb li għamilna bitċa xogħol eċċellenti f'dan l-eżerċizzju konġunt. Eh, jekk f'xi eh, kasijiet jidrilna illi il-rizultati tal-AQRs kienu sodi ħafna, importanti ħafna aktar mill eh, f'xi banek milli minn banek oħra għanna l-possibilità li fil-ġemat li ġejjin namlu investigazzjoni fuq il-post f'dawn il-banek u inqisu l-40 eh, fil-mija dak l-40 fil-mija illi ħalejna barra eh, mill-AQRs. Eh, jiġifieri u dan ngħid ukoll li ma rridux nagħmlu ħal 130 bank il-bank kollha sempliciment dan irid isir fil-każ ta' ċerta banek. U għalhekk iridu ninvestu personali li iżur dawn il-banek propri. Pero b'mod ġenerali nista' ngħid illi jiena konfidenti u fiduċjuża illi għamilna biċċa xogħol tajba. Ma kienx biċċa xogħol faċli. U meta kon qed niddiskutu dwar il-metodoloġija kien hemm żmien fejn jiena tassew eh, ma konċ fiduċjuża li ser nexxilna insibu eh, metodu tajjeb bizzejet, pero jkolli nametti li l-kollegi għamlu bicċa xogħol eccellenti. Issa, Eh, issa rigward id-direttiva tal-abbuż tas-suq, jiena minix kompletament ċerta illi hemmhekk l-affarijiet se jkunu kompletament differenti meta mqabla ma' meta imamlu investigazzjoni fuq il-post, però jista' jkun hemm ċerta żbalji eh, marbuta mal-kontabilità, l-accounting wrongdoings. Eh, dan Eh, dan huwa aspett serju ħafna. Però eh, meta jiġri, meta dan jiverifika ruħu, is-suq irid jiġi informat mill-aktar fis possibbli. Mbagħad hemm ukoll il-prudential provisioning. Jiġifieri każijiet fejn ikun hemm eh, kopertura għal ċerta telf illi jkun ġi mġarrab jekk nista' ngħidlek dawn il-prudential provisions jippermettu Eh, iktar flessibilta però jekk saħħu irrit is-suq jiġi informat mill-aktar fis possibbli. Mbagħad hemm it-tielet element illi huma puntu l-istress tests u l-bżonn illi ikun hemm eh, ċerta element illi jil illi eh, jiżgura illi illi namlu tajjeb għal ċerta elementi li kuna sinħallu barra. Nerġanajt li din miex id-dinja reali, s-situazzjoni eh, reali. U li fil-fatt għamilna kien illi kien hemm proċess b'tali motu manjira illi meta il-banek kisbu l-ewwel riżultat kien hemm grupp ta' riżultati li ħarġu u dawn kienu riżultati uh, temporani sakemm il-proċess veru propju ġi implementat. Dan kien fidejn il-banek, jekku ma jħossu li għandhom jiformaw il-banek, allura għandhom jamlu dan, aħna ma nistawx ngħidulhom li għandhom xamlu hekk. Però din hija responsabilta tal-ġesturi eh, tal-banek, tal-managers tal-banek. tal managers tal banek Eh, Pero jina komda bil-fatt illi dan ser issir anka skont eh, id-direttiva għall-abbus eh, fis-suq u li dan sar kif kellu jisir. Grazzi ħafna lil eh, Sinjura Nui, uh, aħna apprezzajna ħafna il-prezenza tijak għawek u il-ħidma tijak u nawguraw lek kull suċċess għal uh, eh, xur illi ġejjin u anka propju għall-ewel ġurnata li fija sertiċi imnedija din imnedi dan il-mekkanizmu propju għada u għal darbohra napprezzaw nir nirringrazzjak tal-sinċerità tijak. Għal darbohra il-ħidma il tajba Għal din għal dan il-kompitu l-ġdid ta' supervizjoni bisħiħ ser ikollna fil-fat l-ewel smieħ u wara li tkun daħlet fis-seħ din l-SSM fl-ewel nof sal-2015. Grazzi. Okay, now we can move to the... Tajja wis issa nistaw naddu għal punt illi imess. fuq l-agenda tagħna. Issa ser ikolna dibattitu fuq uh, eh, il-file ta' konsultazzjoni jekk joġobkom. Uh, eh, zommu l-kwiet. Il-punt li jmiss huwa propju il- Eh, rapport fuq il-ġbir ta' tarif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew konsultazzjoni uh, eh, tana il-rapporter u fil-fat jien ħat iktar li fien u għalek ser, eh, ser nitkellem u niprofa nżom fil-qosor għalix fil-fat ġiġa uh, urejtkom l-proposta għal emendi ek kif uh, proposta uh, proposta ġviri jiġifieri biex namlu l-emenda għal regolament attwali dwar l-ġbir ta' tarif sistematiku mill-Bank Ċentrali Ewropew. Dan wara tul fis-seħ tal-SSM hemm u nafu illi huwa urġenti għaliex irridu napprovaw mill-aktar fis possibbli dawn l-emendi għal regolament minħabba illi l-SSM se jidħol mis-seħħ saminada stess. Dan huwa eh, l-iskop huwa illi ikun hemm il din il-kollezzjoni, din il-ġbir ta' informazzjoni u barra minn hekk ċirkolazzjoni wkoll ta' tarif uh, statistiku illi taħdem it-tfid bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Banek mm, Nazzjonali u l-Awtoritajiet naz kompetenti nazzjonali. La bozz um, il-rapport tiegħi fil-fatt la mm, jinkludi fih żewġ emendi l-ewwel wieħed huwa dak illi jkun eh, hemm restrizzjoni ta' ġbir ta' ċirkolazzjoni ta' informazzjoni sabiex din tibqa' biss fidej li CB u mhux eh, tiġi fidej ukoll li SCB. It-tieni emenda il-rekwiżit illi dan il- tarif statistiku jizgura illi din l-informazzjoni skont emenda 21 tqis il-fatt illi l-ISM huwa korp intergovernattiv u għalhekk din il, dan it-tarif uh, sistematiku jiġi eh, eh, meqjus kif suppost. Aħna rċivejna 19 il-lemenda dawn iridu jiġu meqjusa l-aktar sabiex l-ewwel n nwessaw l-iskop ta' konsultazzjoni. Mhux biss jiġifieri li naġġornaw ir-regolament fid-dawl tal-regolament SSM, iżda anka biex imbidlu ir-regolament per se u għalhekk huwa importanti ħafna illi nisma mill-kumitat e, jekk e, huma jaqblux illi nadottaw din id-direzzjoni. E, ħafna mill-kummenti tiegħi kienu talba l-aktar spiegazzjoni uh, rigward ċerta emendi partikolarment rigward l-emendi proposti mill-Onorevoli Balz 5, 6 u 8 għanna l-inklużjoni tal- um, għawek dil-emenda proposta għettejt illi jiġi meqjus dispozizjoni relevanti fil-leġislazzjoni tal-Unjoni rigward il-kopertura tas-su u l-iskop tal-ġbir tad-dejta. Għawek nistaqsi l-onorevoli jekk danux strettament meħtieġ. Umbat kien hemm mistoqsija wkoll f'emenda sitta uh, talba sabiex nagħmlu referenza għal reporting channel. Umbat f'emenda 8 jiena Onorevoli Balz naqbel kompletament miegħek naħseb li jkun utli ħafna illi nagħmlu referenza għal prinċipju ta' proporzjonalità. Issa, Eh, meta wieħed iqisu numru ta' emendi proposti mill-Onorevoli Fernandez, għawek għanna ġabra ta' emendi illi riskop tagħhom huwa illi iwessa eh, l-ambitu ta' dan l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni, jiġifieri għal darboħra. Xi ħaġa li aħna rridu niddeċidu fuqa, jekk nimxu f'din id-direzzjoni jew le, jekk naqblu li għandna nwessaw l-ambitu, eh, allura ehm, tistaw eh, tisimaw il-xiftit il-kommenti minna ħatijaj. Fuq emenda erba, eh, il-fat li namlu l eċezzjoni ta' ċerta specific classes ta' reportar din nistaw nqisuha Issa, femenda seba, għawa irridu naraw daqxejn iktar jekk eh, tkunx idea tajba. Mbatt fuq uh, emenda dissa din nistaw naċċettawa. Emenda 10 hija daqsxejn aktar għandha daqsxejn aktar pis marbut magħha, però jiena m'għandi xejn kontra l-inklużjoni tal-raw data. Mbagħad fuq emenda 11 jiena naħseb illi il- possibilità illi jkun hemm eh, analiżi statistika komparattiva mm, ma nafx eh, hemmx tassew bżonna. Noqgħod xejn aktar attent kieku jiena fuq eh, emenda 12, jiġifieri l fat li jkun hemm il-pubblikazzjoni ta' rapport ta' publikazzjoni ta' pubblikazzjoni ta' ċerta rapporti bil-miktub f'każijiet ta' ksur. Issa, emendi 13 u 14 fl-opinjoni tiegħi mhumiex meħtieġa għaliex il-manipulazzjoni u l-falsifikar ta' data, dawn it-tip ta' data, jiġu inkorporati fil-frazi incorrect and incomplete. Madana kollu, naħseb illi jagħmel sens illi femendi 15, 16 u 17 namlu referenza għal um, għal pini umbat femenda 20 et naraw suġġeriment uh, illi huwa utli Naħseb il emenda 19 tista' tiġi aċċettata, però ma nafx jekk dan il-post mill-aspett legali il-painting għandha tiġi inkluża. Dawk huma l-kummenti tiegħi fuq l-emendi, ovvjament jiena eh, lest illi nisma l-opinjoni ta'kom u nipprova anka n-is l-opinjoni ta'kom. Grazzi. Richard Balz. Herzlichen Dank, Herr <clears throat> Vorsitzender. Ich möchte zunächst... Onorevoli Balz. Grazzi ħafna, Sir President. Mela. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak għal kooperazzjoni eċċellenti illi kellna flimkien. kienet qasira madana kollu uh, utli. Jiena naħseb illi il-frażi confidential information għandha tibqa fit-test u għalhekk jiena nappoġġa l-emendi tal-rapporter e kif ġew preżentati lilna madana kollu nixtieq intenni it-tħassib tiegħi. Kemm hija uh, vasta it-talba għall-informazzjoni? U kemm ser tkun vasta din it-talba fil-ġejjeni, din hija kwistjoni uh, importanti ħafna anka għal ġermanja Naħseb tridu serħulna narrasta illi l obligi għal rapportar ma jintilfux ma nitilfux il-kontroll fuqhom, partikolarment fil-każ ta' SMEs. U hemm bżonn illi nippruvaw Eh, nevitaw wis kanali ta' rapportar jew mezzi ta' rapportar għalhekk jiena proponejt eh, eh, emendi 5, 6 u 8. Issa, rigward il-settur uh, tal-rapportar, dan mandux jaqa kompletament fidejn l-ECB, għanna dini l-opinjoni tijaj, mbatt naħseb irridu nipruvaw in-isu pasta kif nollu l-multi. Naħseb illi uh, wieħed mill kollegi zid xi zero zejet fil uh, ċifri marbuta ma dawn il-multi, ma dana kollu um, għanna um, nqisu tassew illi inżidu nollu dawn il-multi. Grazzi. U sana l-kelma eh, l-rappresentant tal-ICR, l-Onorevoli Kay. Grazzi, Iva, għandek raġun li CR. <laughs> Eh, ma tanċandi xinżit mal-kommenti li għamilt inti dwar l-iskambju ta' fermiet jina nħoss illi u importanti illi supervizuri jużaw l-aqwa eh, data ta' statistika, tarif statistiku illi għanna. Barra minnex naqbel illi l-ambitu għandu jitwessa u illi ċerta setturi għandhom eh, ikollhom revizjoni partikolari għalihom. Barra minn hekk għandi kumment ieħor eh, żgħir forsi tistgħu tara waħda xejn eh, eċċessiv ma dana kollu billi jiena rapporter ta' ta' dan il- uh, Eh, ta' dan il-report nixti illi l-emenda 19 tal-Onorevoli Fernandez eh, tiġi konsiderata eh, u ma nixtiqx illi il-multi ikunu mot frapport umbat mot iħor frapport iħor. Għalek napprezza ħafna li jkunem konsistenza minħabba l-fatt li ħankunu t fuq zewċ rapporti komplementari. Iva, bla dubju, issa għal-alde l-Onorevoli Van Huysen. Grazzi, Sur President. Ovvjament il-prioritajt tagħna huwa li niżguraw li jkun hemm konfidenzjalità u anka eh, ċerta livell ta' proporzjonalità. Ma nixtieqx li jkun hemm wisq uh, peace amministrattiv fuq uh, dawn l-aġenziji Rigward il-konfidenzjalità tal-informazzjoni, aħna naqblu illi huwa assolutament importanti ħafna dan l-aspett ta' konfidenzjalità u għalhekk ser nkunu qed nisħu fuq qualsiasi emenda illi tiżgura din il-konfidenzjalità. Rigward il-proporzjonalità, naħseb li huwa importanti wkoll niżguraw illi r-rekwiżiti tassew ikunu proporzjonali u rridu nevitaw illi ma nipoġġux uh, eh, pis amministrativ sejjed fuq l-aġenti uh, eh, finanzjari rigward is-sanzjonijiet li ma jiġifieri sanzjonijiet ta' meta ma tingħatax data uh, preċiża. Dawn iridu jkunu ċari, sempliċi mingħajr komplikazzjonijiet. Din iż-żieda li qed naraw hawnhekk forsi ftit żejda uh, wis. Uh, u nasab illi qed nikkumplikaw wisq l-affarijiet u mhux qed naraw il-valur miżjud f'dawk l-emendi. Dak kollox minn ħatijaj. Grazzi, Sur President. Grazzi. U issa għal gwe l-Onorevoli Mattias illi pero mhux qed naraħħa u lanqas met nara kellima oħra għal gwe. Allura Eh, il-ħodor. Lanqas il-ħodor ma jixtiequ eh, jikkommentaw ma nafx eh, jekk hemm xi ħadd li xi jintervjeni. Jider li le, dibattitu qasir pero dibattitu ċar u dritt għal punt. U naħseb illi rigward il eh, rridu nisqu fuq dak l-aspett ta' konfidenzjalità u ser nqisu wkoll il-punti li qajmet l-Honorable K illi rridu nisħu illi is-sanzjonijiet ikunu l-istess anka fir-rapport liħor. Rigward iż-żieda ta' sanzjonijiet, eh, nifhem il-pożizzjoni eh, ta' minn tal-inqas żewġ jew tliet gruppi u b'mod ġenerali eh, donu hemm tendenza illi um, ma noqodux nitħlu f'wisq dettal, għalmenu din l-impressjoni li qed l-maġġoranza tal-gruppi politiċi. Eh, ġiġa tkellimt fuq l-aspett ta' proporzjonalità naqbel ma'kom, emenda ħamsa ma nafx kandix valur mizzjuti jew le. Eh, Eh, Pero isu dan bħala eh, rekwiżit meħtieġ forsi nistgħu in din l-emenda fuq sitta nistgħu nitkellmu b'mod bilaterali, però naħseb li b'mod eh, ġenerali qed nara konsens b'mod ġenerali għalek nistgħu nipproċedu bil-ħidma tagħna sabiex naslu għal ftejm anka forsi permezz ta' xi kompromess lawn u linn. Naħseb illi bizzejet fuq dan ir-rapport fakarkom illi il-votazzjoni ser issirna l-11 ta' Novembru flimkien mal-votazzjoni fuq ir-rapport li jorbot ma' dan ir-rapport. U qed nirreferi għal poteri tal-Bank il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li imponi sanzjonijiet. U għek naddir kelma l-Honorable Swinburne. Grazzi ħafna eh, u uh, nirringrazzjak eh, ħafna uh, ta' tal-li għadajt li l-kelma, mela dan huwa uh, eh, rapporti li fuq u qed naqblu mhux ħażin. Hemm 25 emenda, però naħseb li nista' naċċettom kollha b'xi eċċezzjonijiet. L-iktar qasam eh, diffiċli huwa dak li jmur minn emendi 15 għal 18. Hawnhekk il-Banka Ċentrali Ewropea eh, proponiet illi l-ewwel ikun hemm possibilta illi kunem deroga u e, mikkeja jina irċivejt e, informazzjoni mill bce rigward tal xiexjina forsi sejra zbaljata, pero e, fl-opinjoni tijaj għawak etnatu e, wis diskrezzjoni l-ICB u rridu nisqu fuq għal-aktar trasparenza anke il-Bank Ċentrali Ewropew ma jaqbilx mana. Barra minnek Mm, għawak irridu nalokaw għal eh, possibilta li jkunem ċerta uh, zmin, uh, pero minar ma Pero nevitaw illi ma jkunx hemm distorsjonijiet fis-suq. Il-kwistjoni hija ta' kemm irid ikun dan iż-żmien, tliet snin biżejjed jew le sabiex ikun hemm differiment ta' dawn is-sanzjonijiet min-naħa tal-ECB. Għandu jkun perjodu ta' tliet snin jew iqsar. U ma nafx jekk jista' jkolli feedback dirett sal-aħħar ta' din il-laqgħa nkun nista' nkun naf jekk tliet snin huwiex perjodu ta' żmien twil wis eh, jew qasir wis u jekk u ser ser xilna naslu eh, ximkien. Pero anka jekk nippermettu illi kunem dan il- eh, illi kunem differiment ta' dan iż-żmien xorta irrid ikunem bżied żmien sabiex aħna bċerta ta' kun nisan niddiskutu bejn it għaliex qed ikun hemm dan id-differiment. Kien hemm xi gruppi li sitra qalu li m'għandux ikun hemm dewmin, jiġifieri jkun hemm dewmin ta' bejn eh, hemm diskrepanza bejn min jixtieq lebda dewmin u min jisħaq fuq ħames snin. Eh, għadni uh, minix ċerta ċini eh, uh, l-pozizjoni tal-PPE u tal-ALDE Eh, madana kollu fuq dan jiena qed nipproponi illi ikun hemm kompromess eh, li naslu għalija wara l-iskambju ta' femiet li ser ikolna illum. Jekk ma jirnex li xnamel dan, forsi jirnex li namlu fil-ġranet illi ġejjin, għallin jirnex li naslu għal kompromess. Issa, rigward l-emendi tekniċi, l-Honorevoli Gigold saħaq fuq eh, ċerta tfassil fil-kas tal-SSM jekk fimt tajjeb naħseb bilna kompletament u rigward il-trasparenza fil-proċess eh, jina eh, kif propost mill-Onorevoli Sant jina naqbel eh, miaw u importanti illi nisqu fuq din il-trasparenza. Rigward il-dewmin mandux ikun dan adok iżda għandu ikunem deċizzjoni t-tet kas kas madana kollu jiġri xiġri irrit eh, ikunem proċedura trasparenti u illi eh, dil proċedura ma tkunx eh, tkun applikata l-istess għal kulħadd. Importanti illi li sibi nofrulu qafas illi fih ikun jista' jaħdem u ikunem ukoll proċedura ta' appell illi tapplika. applika Naħseb illi wkoll importanti eh, f'dan il-proċess illi nevitaw qualsiasi konfużjoni li teżisti bejn emenda sitta kif proponejta jiena u l-emenda tal-Honorable Giggle, emenda 23. Għal darbohra nitlob l segretarjat jgħina bit-tfassil ħalli nużaw eh, tfassil li huwa li legalment eh, huwa ġust u jagħmel sens. U forsi hemmhekk nipproponu emenda bil-fom biex eh, naraw illi l-tfassil jista' jiġi aċċettat minn kulħadd. Issa, nimxi għal-emendi eh, individuali. Et kolli ċerta problemi bl-emendi 19-20 tal honorable Fernandez. Għawek u għet nitkelmu dwar il-proċedimenti u fejn dawn ser eh, jitpoġġew Oriġinarjament jiena derli illi dawn ser imorru lill-ECB sabiex jiservu bħala finanzjament u eh, jitqisu bħala spejjeż legali bħalma jiġri fil-kas ta' qualsiasi autorità fuq livell nazzjonali. Jina naqbel li għandu kunem trasparenza bil-mod kif dawn dan il li dawn il-proceeds jiġu um, allokati u nifhem li dan huwa eżerċizzju ta' tħul għall isibi però ma nafx xista ikun il-qafas legali uh, li nistgħu nużaw. Nixtieq nkun naf iktar Mr. Fernandez sabiex jispjegali uh, eżattament x'inhu l-ħsib tiegħu wara din l-emenda. U jekk dan Eh, jistax isir minnaħa tal sibi sabiex jiġu implementati dawn il-multi jew jekk dawn għandhom jitpoġġew fil-fond ta' rezoluzzjoni jew nkella fil-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Nappoġġa l-emendi 25 u 13 ta' surbaż dwar kooperazzjoni internazzjonali fil-qassam ta' sanzjonijiet kif rajna bil-bosta skandli ta' skonfinali li kienem il-reati finanzjari mandomx frontieri la nazzjonali u għas reġjonali. Għalek u importanti li supervizori jaħdmu id-fit għalli jizguraw li kunem sistemi ta' sanzjonijiet li jaħdmu tajjeb. Emen daħdax ta' Surma Viritz dwar il-non-diskriminazzjoni. U importanti li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fi dawn dawn is-sistemi u dispożizzjonijiet fl-SSM jiġu rispettati. U importanti mens għalija u ekider li huwa l-kas. Et jajdu li li il-test kif jinsab bħalissa ma jidirx li huwa f'konformità ma dak li hemm fl-SSM u bekk qed insiba diffiċli. Irridu għallin qas nipruvaw nesploraw e, xini il-bażi ġuridika jekk hix kompatibbli direttament mal-SSM u jekk mhijiex irridu għamluha koerenti mal-SSM. Naħseb li nistgħu insibu mod biex affarijiet jaħdmu. Prinċipju li jina nappoġġaħ, emenda 14, Missur Ferber, għandi xie tħassib għonek. Jina imħassib li l-Unjoni Bankarja kif nifimma jien emmek kienat li li sibri għanda għanda tiħu fidejad responsabilta mardu niddiskutu biex naraw jekk l-autoritajiet nazzjonali kompetenti u miex responsabli faħar mill-ħar jew jekk inkella jiex kompetenza tal-ICB taħt it-test tal-Unjoni Bankarja li huma responsabli għal sistema ta' sanzjonijiet biex din tiġi implementata. Irdu naraw fejn wasanna naf li hemm ċertu tradizzjonijiet legali fl-Unjoni Ewropea li jirrikjedu biex awtorità nazzjonali tibda il-proċedimenti u provajt indaħħalhom bekk fl-emenda tiegħi numru tlieta Jiena ħanqis it-ħassib ta' Sur Ferber imma nixtieq nisma' xi kummenti oħra fil-rigward ta' min jibda il-proċedimenti l-Awtorità Nazzjonali jew nkella l-ECB. Nittama li ikonna dawn it-tlet kompromessi li jiena nixtieq nagħmel din il-ġimgħa jiena naqbel magħhom f'termini ġenerali u nittama' li nivvotaw kif ippjanat kif skedat fuq dan ir-rapport nhar it-tlieta. Għaliex ma nixtiequx terferixxu f'dik li huwa kalendarju u bekk jekk taqblu ma dawn il-kompromessi forsi tibatu li bil-miktub sa tmiem din il-ġimgħa ma testa tkun ma rajtuhx u forsi nitlobkom wisq. Jiena saper għana sabiex nara x'inhu mal femittakom Grazzi kej issa xedaw tal-PPE. Markus Weber. Iva, grazzi. Grazzi, Kej. Grazzi għal-ħidma tijak. Jekk natu tajli l emendi nistaw naraw li jem tlet suġġetti li jett nitrattaw bazzikament. Il-trasparenza, li publikar u il-multi li diġa semmejt inti. Bat ngħidu dwar limitazzjonijiet u l-kwistjoni ta' responsabiltajiet. Dawn it-tlet kwistjoni jiena fuqhom ressat emendi. Dwar it-trasparenza. Bażikament, Iva, sewa qed nagħmlu, irridu ġeneraw it-trasparenza sanzjonijiet doppji eh, permess tassu u l-istat permess ta' supervizjoni u permezz tassu permezz ta' publikar ta' informazzjoni bikrija jina naħseb li s-sanzjoni unika għandha tkun bizzejiet. Fassalċi emendi ħalli il-multi jiġu publikati biss jekk ir-rotot l-oħra kunu ġew użati jekk għanna nindirizzaw l-affarijiet għaliex mill-li mod nitalmu l-sanzjonijiet wieħed jista' jappellhom. Unek għandu xaqsam ukoll għandu taqsam il-ġurisdizzjoni hemm bżonn ta' proċeduri legali ċari Is-sanzjoniet ma jkunux effettivi jekk il-proċedimenti legali jkunu għaddejjin u bekk is-sanzjoniet m'għandhomx jiġu pubblikati dwar limitazzjonijiet strutturali. Jagħmel sens li dawn jibdew ġala darba in-notifika tintbat. Jista jieħu ħafna ħin sabiex l-iżbali amministrattivi jiġu żvelati u għalhekk irridu niżguraw li ma jkonniex limitazzjonijiet li rikbu fuq l-istatut. Issa, il-rikors legali jista' jitħaddem jekk isir permess tal-awtoritajiet nazzjonali. nixtieq. ir kull suċċess biex tippruvaw solvu din il-kwistjoni. Iva, kej, inti imħasba dwar żona euro, jina lekk għamilt proposta jifdawk li huma. Banek koperti mill-SSM l-autoritajiet nazzjonali għandhom jaħdmu id fit ma' l-ICB biex ikunu attivi hemmhekk imma l-awtoritajiet nazzjonali biss li jistgħu jimponu s-sanzjonijiet inkella ma jistgħux jiġu implementati jew poġġija fis-seħħ u dan huwa punt deċiżiv fil-fema tiegħi. Nittama li weġib tuħut mill-mistoqsijiet tiegħek. Malaj malajr, mal-ewwel daqqatajn jiena m'iniex parti minn dan in negozjar ta' dawn is-snin. Idna mhux ħaġa li tagħmel sens m'hemmx aritmetika, m'hemm ġeometrija involuta. Ikunu x'ikunu il-mezzi ta' kif qed jikkalkula s-snin. Il-proposta tiegħi nagħmel li hija l-iktar waħda li tagħmel sens iżda jekk ma naqblux ikonna nivvotaw dwarha. Nittama li koprejt il-punti essenzjali l-PPE u għalest li jidħol f'negozjati bilaterali li forsi rapporter tixtieq tagħmel. Issa l-Onorevoli Mavrides Kostas fisem l-SND. il shadow Rapporter tal-SND Iva. dwar la bosta rapport ta' rapporter żewġ kummenti. Osra, emenda disa. Il-koll naqblu li trasparenza għandha tkun priorità. Iżda dejjem ikun hemm l-eċċezzjoni, il-koll naqblu li l-ġustifikazzjoni hemmhekk hija biżejjed. Iżda għandna ninfurzaw li trattament ugwali il-konfront tal-banek kollha li l-in mill-daqs. Din il-ħaġa għandha tkun xi mod ieħor ċara daqs il-kristall. It-tieni punt tiegħi. Emenda Dwar it-test kontroversjali tal-vantaġġ komparattiv li jipromovi kompetizzjoni zlejali, jina suġġerix li namlu emenda bil-fom li tifret din il-parti tat test f'sentenza differenti u tissepara minn artikolu A. Sadwar emenda sitta. Jina nemmen li kiku kelli namel għazla Lazla ta' klim. Dwar id-deċizjoni sabiex timbeda proċedura ta' ksur. B'xi mod din tillimita xi soġġettività. Jekk jiena nqabbel din ma l-laża ta' kliem li hemm xi emendi oħra. Ma nafx hux qed inkun ċar jgħid il-kellim forsi dan diskutuħ mod bilaterali. Ta' kollu li kelli xinejt għalek. Issa, korra fisem l-għalde. Grazie, President. Termin ġenerali l-aktar suġġett importanti hawnhekk huma il-skeda ta' żmien raġonevoli għal pubblikazzjoni ta' sanzjonijiet ħalli jkun hemm ċarezza fis-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji li qed tagħmel supervizjoni tagħhom li sibi. u l-istess japplika għal skeda ta' żmien tal isibbi biex tilħaq deċiżjoni dwar sanzjonijiet u pieni. Irridu niżguraw li proċeduri pal dawn ikunu trasparenti li qed jista' jifhimhom ikunu ċari u jintemmu fil-waqt. Nirringrazzja li shadow rapporter għal ħidma tagħha dwar dawn il-kwistjonijiet kollha dwar il-pubblikazzjoni ta' sanzjonijiet, deċiżjonijiet ta' sanzjonijiet, bħala regola ġenerali li sibi għandu jippubblika id deċizjoni ta' sanzjonijiet. Iżda għandu jkollu wkoll id-diskrezzjoni li jiddeċiedi ma pubblikax sanzjonijiet dejjem jekk id-deċiżjoni ma tkunx aħarija u kun l possibilità ta' appell dwar il-kalkolu ta' pagamenti periodiċi ta' sanzjonijiet li sibiri jagħti aktar informazzjoni dwar il-sanzjonijiet massimi kuljum. Iżda, il-sanzjonijiet ta' kuljum jum ma nemmenx li sanċeta pazz da ma nemmenx li għanda għanda tkun it-triq li għanna naqbdu. Dwar id-deċizjonijiet nixtieq li nżommu ma l-istatut tal-limitazzjonijiet ħalli nagħtu ċarezza l-istituzzjonijiet finanzjarji. Dan ifisser id-deċiżjonijiet ta' sanzjonijiet għandhom jittieħdu perjodu raġonevoli ta' żmien, pereżempju ħames snin wara li jkun hemm il-ksur. Kif propost mill-ICB Interruzzjoni tal-żmien jista' jiġu ġustifikat imma għandu jkun raġonevoli pal pereżempju interruzzjoni ta' ħames snin kif propost mill icb Nemmen li nistgħu nappoġġaw l-emendi kollha li ġew infasla Missur Ferber u Missur Balz. Mhux tkunu tafu l-affarijiet kif inhuma diġà minn issa, grazzi. Marija Marisa Matijax fissem il-gwe. Nitlob skuza, Ma smajtx il-bqija ta' debattitu. Jiena minix xedow tal-gwe u Miguel Vegas xedow. Imma jiena nixtieq nagħmel kummenti fuq termini ġenerali. Għaliex nemmen li dawn huma importanti Spiss nillimitaw ruħna għal attivitajiet speċifiċi iżda nemmen li huwa aktar tasiwi jekk nagħmlu evalwazzjoni aktar ġenerali tal-politika monetarja. E kif din il-politika ġiet applikata mill-ECB. Hawnhekk għandi żewġ punti ta' tħassib. Irdu nagħmlu evalwazzjoni tal-politika monetarja kollha kemm ta' kemm hi effettiva din il-politika għaliex inkella maħna ħanaslum kien. Ir-riżultati ħajbqgħu jkunu l-istess darba wara l-oħra u dawk li huma r-riżultati pożittivi jgħidulna li ħajkonna dan ir-riżultati, naraw li fil-verità il-politika monetarja waslet għal punti negattivi kbar. Fil-banek Kien hemm kapital enormi, nataw ħafna flejjes, b'valur bax li mbagħad ma jaslux għand l-ekonomija reali. Ir-riċerka aggregata pereżempju tibqa' problema kbira tikonna livell ta' talbiet livell ta' talba mhux aċċettabbli jekk aħna nibqgħu għaddejjem il-politika monetarja li tipprova timraħ kull imkien imma li ma twassalx għal flus. Flejes effettivi għal ekonomija reali jkonna banek mifqwajn flus li jkunu jridu jagħmlu xi ħaġa b'dawn il flejes u jagħmlu dak li jafu jagħmlu l-banek. Jamlu politika ta' spekulazzjoni. Dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu diskussi ma nistgħux nifirduhom. Frapport fejn nitkellmu dwar l-attività tal-Bank Ċentrali Ewropew ma nistgħux ma nsemmux dawn it-tip ta' affarijiet u mbagħad nistgħu nagħmlu proposti konkreti ngħidu kemm hu meħtieġ pereżempju li jkollna taħlita fil-linja ta' politika. Jekk aħna nsegwu biss il-linji ta' politika li ġew segwiti sissa ma nafx kif nistgħu nwaslu għal xi ħaġa li tagħmel ġid. Ma nemmilx huwa possibbli il-politika monetarja sallum il-ġurnata kienet falliment kbir. Jekk nżommu qudiem għajnejna ċertu għanijiet, iżda dak li qed inti Mandux jaqsam, aħna qed insemmu punt ieħor, inti qed titkellem dwar il-Bank Ċentrali Ewropew. Iviva, nitlob skuża, ħsibt illi kon qed nitkellmu dwar rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għalhekk issa ġala darba tkellimt mhux nitkellem wara. Dwar ir-rapport tiegħek ma tantx għandi xi ngħid nitlob skuża tgħid il-kelliema. Ħasbal. Iva, Iva, neħdu nota tal-kommenti tiegħek jgħid il-President. Naddu għal kellim li Staq Staqtejt xi ħaġa dwar dan il-punt? Le. Zven, zven għigult. Iva, ħadd ruħ issa. Xsibt li ħanoqdu namlu kritika ġenerali tal-kapitalizmu perspettiva tal-gwe, imma dan nistgħu nagħmluh suġġettiva, meta naslu suġġettiva. Dwar ir-rapport. Nistgħu naqblu ma dak li għamlet ir-rapporter u ma ħafna mill-emendi li tresqu Dwar emendi numru 1, numru 3 kej għanna il-mistoqsija dan huwa kompatibli bisħieħ mal-prinċipju tal-suq komuni għaliex għanna kas ta' pubblikazzjoni ta' sanzjonijiet ta' CRD u CRR u ma nix nizvijaw mill-qafas tal-SSM irdu nizguraw dan ir-rapport ikun f'konformità ma' dak li huwa applikabbli fil-bqija ta' suq komuni kellna daqsxejn xejta tħassib li se jkun mhux ħajjiġri u għalhekk irridu nagħtuh daqatajn. Imma lil minn dan qed niġbdu l-istess ħabel. Rajna li hemm idea ġenerali, idea simili dwar l-emenda 18, emenda tagħna. L-iskadenza, l-perjodu ta' skadenza, hawnhekk aħna nemnu li kwistjonijiet ta' supervizjoni għandhom jistgħu jkunu aktar komplikati minn sanzjonijiet monetarji ġej minnħa monetarji tal-ECB u bekk nemnu li huwa leġittimu. Li l-perjodi ta' skadenza għandhom jittawlu. mbagħad il-metodu ta' kalkolu tal-sanzjonijiet, tal-multi fuq bazi ta' kuljum li qed jipproponi li sibi meta mqabla ma l-multi ta' darba biss li huma pjuttost komplikati, il-multa fuq bażi ta' kuljum issa hija wieħed minn fuq 730 tal-multa f'daqqa u f'naħa monetarja wieħed fuq 50. Ma nafx għaliex ma nużawx l-istess ċifra fil-kalkoli u konna kalkolu aktar sempliċi. Dwell elementi tal-kollegi mbagħad Nifhem it-ħassib ta' Markus. Bażikament, huwa qed jgħid li m'għandux ikun hemm pubblikazzjoni ta' xi sanzjoni qabel ma wieħed jingħata l-possibilità li jikkontesta legalment. Normalment ma nippubblikaw sanzjoni meta ma nkunux żguri, forsi kien hemm żball, imbagħad tiġi kastigat anka li sibi jista' jiżbalja. U nifmu l-loġika bażika wara l-emenda 16 ta' Markus Feber? Iżda, jekk hemm xi limiti legali għal perjodu ta' pubblikazzjoni, irridu nassiguraw li l-emenda ma teskludix li ċertu sanzjoni tiġi pubblikata xi darba jew oħra għaliex dan imur kontra l-prinċipju ġenerali li għandna fil-liġi komunitarja. L-istanzjonijiet kollha għandhom ġarament jiġu ippubblikati. Forsi nistgħu nsibu xi għasla ta' kliem li tħares l-idea ewlenija minnar ma twassal għal situazzjoni li minħabba l-periodu ta' skadenza ċertu sanzjonijiet mhux ħajġu publikati għaliex f'dan il-każ jekk wieħed jirrikorri għal qorti jista' jevita li jkun hemm il-pubblikazzjoni u jekk fimt sew dak li kienet jgħid Markus Feber ma kien din l-intenzjoni tiegħu. U jekk iġrijak ma jkunx konsistenti ma dak li għanna fil-liġi komunitarja. Lekin il-ħsib tagħna nistgħu lkoll insibu kompromess tajjeb. M'għandniex gwerra kbira hawnhekk dwar il-politika monetarja u l-kapitaliżmu aħniex nippruvaw nagħmlu din it-tip ta' gwerra. Grazzi qabel ma ngħaddi l-kelma li rapporter Berkert Balz jixtieq jitkellem. Iva, fil-qosor ma ngħid. nixtieq ngħid li huwa ġust huwa minnu li il-pubblikazzjoni tkun xirqa f'dawk il-każijiet m'hemmx possibilità oħra. Meta xi ħaġa tista' tidħol fis-seħ. Meta naraw imbagħad żvilupp internazzjonali, pereżempju l-azzjonijiet li jittieħdu kontra l-banek Ewropew u l-Istati Uniti f'dawn l-aħħar xhur kellna bost eżempji. Uħut minnhom huma eżempji li waħxuna. Irdu namlu l-almu tagħna l kemm aħna biex intejbu l-kooperazzjoni biex ikonna politika ta' sanzjonijiet anke fuq livell internazzjonali. Le, mhux appell hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar il-koll għanna naqbdu l-istess rotta, l-istess direzzjoni. Jekk ċaħat zbalja għandhom jittieħdu sanzjonijiet b'saħħithom. Imma sanzjonijiet kontra establishments barranin f'pajjiżi terzi jew fl-Unjoni Ewropea Mendom xinal u dan ikollum pat negattiv dik li kompetitivita. Sanzjonijiet publikati nemmen li waslu għal ħafna xkiel fil kompetitivita irridu noqdu b'sebajnej, irridu nikkonsultaw l-ewwel qabel kollox biex nevitaw li jisiru xi żbalji wkoll fuq livell globali. Dak li għamlet kej kienet ċaġa ta' sew tajba jiena nappoġġa bisħieħ l-emendi ta' Markus Ferber u suġġerimenti. Grazzi malaj malajr, jekk possibbli, għaliex Ma tantx għandna ħin. Grazzi President mela malar malajr aħna wek smajna il-President tal-Kunsill ta' Supervizjoni tal-BCE eh, tappoġġa li jkun hemm eh, l-Ewropeizzazzjoni tal-merkati eh, bankari u dan huwa appoġġat minn kulħadd iżda dan għandu riski kbar, ġviri hemm l-assenza ta' fond ta' rezoluzzjoni bankarju li għandu biżejjed fondi għal periodu ta' eh, tranzizjoni kif ukoll innuqqas mod eh, permanenti ta' eh, assigurazzjoni. Dan il-Kumitat waqt il leġizlazzjoni ta' qabel E, iġilet b'mod partikolari biex jipprova itejjeb il-fond ta' rizoluzzjoni bankarja għal dak li kienu l-proposti ewlenin, ġviri jiġifieri l-proposti tal-bidu. U dan bilan li tejjeb il-tħaddim tal-Unjoni Bankarja biex ikun nistaw ntejbu l-elementi ta' supervizjoni u ta' sopravivenza tal-Unjoni Bankarja fis snin li ġejjin, għalek aħna ħsibna li kien konvenjenti li s-sanzjonijiet kemm ta' dan regolament kif ukoll ta' qabel eh, jista jati kontenut li dan il-fond ta' risoluzzjoni bankarja biex ittejjeb il-kredibilità tiegħu stess u tal-Unjoni nifissa. U minnu li per eżempju sanzjonijiet ta' kompetitività ma jaqgħux taħt il-Kummissarju ta' Kompetitività biss imma anka tal-budget tal-komunità u aħna naħsbu li anka jekk eh, il-kwistjoni tal tan no trust imorru u dim il-bank, il-kwistjonijiet tal-kontenut tal-Unjoni Bankarja neħna naħsbu li tkun ħaġa tajba li E, dawn l-aħjar li morru taħt il-fond ta' rizoluzzjoni bankarja. Grazzi. Thank you. Now the rapporteur. Grazzi ħafna, issa rapporteur Kej. Grazzi ħafna jiena ħanamel round tal-shadows kollha fl-24 sija li mis biex nar jekk nixxinix niksbu kompromess għal dak li huwa timing jiena naħseb fuq il-kumplament naqblu li ma tantx għandna differenzi bejnietna għalhekk jiena nixtieq nipproponi li ħajkolli il-proposti il-kompromessi bil-miktub fl-24 sija li miss sabiex ikun nistgħu nkopru l-emendi kollha biex nassiguraw ruħna li huma kompatibbli li huma kompatibbli bil-biċċiet ta' leġiżlazzjoni kollha differenti. Ġifieri li mhux is-CRD erba' biss imma xi tkun kompatibbli mal-SSM, SRM, kif ukoll irridu jkunu kompatibbli mal-regolamenti tal-abuż tas-suq. Għalhekk irridu nassiguraw li aħna fil-fatt qed inkunu eh, konsistenti u naħseb nista' nagħmel dan anke blajnuna tas-segretarjat fl-24 sija li għalhekk sa nagħmluha u nivvutaw sa nhar it-tlieta. U nittama li l-rapporti kollha tiegħi jkunu sempliċi daqs dan, għal kemm jidher li huwa dan. Grazzi ħafna kej, issa ngħaddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna, anzi skużani nixtieq fakarkom li l-votazzjoni ħassir eh, fil-11 ta' Novembru flimkien ma rapport ieħor fuq l-istatistika u l-aġġornament tar-regoli għall-użu tal-istatistika tal istatistika mill ecb Tajjeb wis, bila. Mela, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa ir-rapport annwali għall-2013 u Pablo Zalba Bidekan għandu um, il-rapport. Grazzi ħafna, Sur President, l ewwel net nixtieq nagħti l-kuntest tar-rapport. Dan huwa rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-2013 imma issa għadna kif qed nagħlqu ukoll l-2014 fejn ġew inklużi kisbiet importanti fil-qafas tal-Bank Ċentrali Ewropew u tħabru miżuri importanti. Il-kuntest ekonomiku tal-2013 kien li minkejja li waqa' Eh, il-GDP ber punt erba' fil-mija, eh, bdejna naraw id-dawl fit-tmim ta' tunnel u bdejna naraw l-ewwel sintomi ta' reattivizzazzjoni ekonomika li ġew eh, imbagħad iżjed konsolidati tul l-2014 u fejn minkejja ċertu forsi problemi ġodda u hemm ċertu forsi indikazzjonijiet li nistgħu ninsabu quddiem it-tielet riċessjoni jidher li l-ekonomija minn dan kollu xorta waħda miexel quddiem mhux sal-livell li nixtiequ aħna imma iva b'mod pożittiv għaliex din is-sena qed nistennew li l-ekonomija tikber eh, b'1.2 fil-mija. Issa dwar l-inflazzjoni fl-2013 eh, dan din is-sena jingħalqet E, b'inflazzjoni ta' 1.3% li hija il-bot mill-lan li kena fit-trattati mal-Bank Ċentrali Ewropew fejn l-inflazzjoni għedna li xi tkun inqas imma viċin it-2%. Huwa minnu kol li din is-sena f'Settembru ta' din is-sena l-inflazzjoni laħqet il-minimu ta' 0.3 li huwa il-bot mill-lan tal-Unjoni li nsibu fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Minnaħa l-oħra dwar il-kreditu, iġviri fuq il-settur privat, aħna għadna fuq rati negattivi fl-2013, kena rata annwali negattiva tal loti ta' kreditu ta' 2.4 fil-mija U palma tkellimna illum waqt il-prezentazzjoni minnaħa tal-President tal-Bord ta' Supervizjoni Ewropea li la darba eh, din titħol fis-seħ il-frammentazzjoni tal-swi os u os u ħajsib permetti mux biss li il-kreditu ħajkunem fil-kreditu fil, fil-settur ah, privati kompli jonqos imma anka differenzi li jem bejn stati membri differenti, ġifiri il-periferija fejn il-noqqas ta' kreditu huwa ħafna iżjed u il-nord u il-tramontana u ċentru fejn hemm inqas differenza, dawn id-differenzi ħajjonqsu u dan jippermetti it-tkabbir u kif ukoll il-ħolqin tal-impjiegi. Huwa minnu li tul l-2013 aħna ħsab sibna li l-Bank Ċentrali Ewropew seta jieħu miżuri aktar effiċenti Eh, biex jitġile din il-problema tal-frammentazzjoni ta' suq finanzjari. U osna miżura aktar effiċenti, ġviri fl-2013 nixtieq ngħid li imqabbel mal-frammentazzjoni tas-suq għat jon xi ħaġa. Iżda irridu nenfasizzaw li r-reazzjoni rapida tal-Bank Ċentrali Ewropew ippermetta li innaqsu il-livelli ta' stress fuq is-swieq finanzjarji fiż-żona euro u rnexxilhom ukoll jikkontribwixxu sabiex nistabilixxu il-fiduċja fil-munita waħdina. U dan wassal għal twaqqih ta' rati ta' interess li bihom jiġu finanzjati l-istati membri u naqqas ukoll mod konsiderevoli il-parti li s-setati membri kellhom jagħtu għal ħlas tal-interessi tad-dejn. Iżda huwa importanti wkoll li ma rridux ninsew li l-irkupru ekonomiku u l-ħolqien tal-impjegi eh, għandu e, bżon ta' azzjoni konġunta li hija biss il-politika li waħeda il-politika monetarja ma tistax tikkontribwixxi għal e, tkabbir ekonomiku li il-politika monetarja trid tmur it-fit ma' implikazzjoni akbar minnaħa tal-istati membri kollha, mod partikolari ovvjament dawk l-istati membri l-aktar importanti u apparti hekk hemm bżonn li eh, ikun hemm l-involviment addizzjonali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Rridu nkunu konxi huwa importanti li ma nitqux bil-ċittadini Ewropej eh, billi ngħidu il-politika monetarja waħedha mhijiex ħadd xpruna it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Jiġifieri hemm bżonn ta' azzjoni konġunta biex naslu għal tkabbir u ħolqien ta' impjiegi li huma sostenibbli għal medda twila ta' żmien. Il-miżuri mħabbra mill-Bank Ċentrali Soċjali Ewropew f'Ġunju ta' din is-sena li permezz tagħhom hemm lan li jżidu eh, il-bilanċ tagħhom biljun euro. Eh, huma miżuri importanti, huma miżuri li nilqawhom. Iżda huma miżuri li jiservu biss biex nigwadanjaw il-ħin sabiex l-istati membri kun jistgħu jagħmlu riformi sabiex l-istituzzjonijiet Ewropej nieħdu jew namlu il-miżuri tajbin sabiex ikunu nistaw inkomplu mixin il qudiem fl-integrazzjoni ekonomika u politika. Iżda il-Bank Ċentral Ewropew ma jistax isolvi waħdu il-problemi strutturali tal-Istati membri L-istati membri b'kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej u ma dawk li jridu jaġixxu fuq livell anka nazzjonali biex jistabilixxu bażi soda li fuqha inkunu jistgħu eh, jiċċentraw it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fiż-żona euro. Politika monetarja espansivi wahed, espansiva waheda ma tistax tistimola eh, il-domanda aggregata. Il-miżuri tal-BCE għandhom karattru, għandhom natura transitorju u l-vantaġġ ewlieni li ħajat u li jagħti ċans lill-membri u l-istati membri Ewropej sabiex ikun jistaw jikkonsolidaw is-sitwazzjoni fiskali jimplementaw ir-riformi u struttur il strutturali li joħol mbagħad il-kundizzjonijiet sabiex jixprunaw it-tkabbir ekonomiku u l ħol tal-impjiegi. Jina nishtiq infakarkom ukoll il-BCE għandu indipendenza sħiħa għat tal-politika monetarja tiegħu kif hemm miktub fit-trattati. Nixtieq u ukoll li għal dak li għandu x'jaqsam l-ewwel pilastru tal-Unjoni Bankarja l-Mekkaniżmu Uniku ta' Supervizjoni, Għada fl-4 ta' novembru l-Bank Ċentrali Ewropea ħajidħol mbagħad fil-funzjonament sħiħ tiegħu bħala supervizur uniku tal-parti l-kbira tas-sistema bankarja taż-żona euro. Dan huwa pass importanti fl-integrazzjoni finanzjarja Ewropew li permezz tiegħu inkunu qegħdin garantixxu il-fiduċja fis-settur bankarju fil-żona euro, fil żona Ewropea u eh, minsaħħu l-euro. Nixtieq ngħid ukoll li f'sistema demokratika huwa kruċjali, din hija xi ħaġa kruċjali sabiex noħolqu il-kredibilità ta' dan ir-reġim il ġdid ta' supervizjoni. Dawn huma il-linji ġenerali li xtaqt ninkludi fil-rapport tiegħi, ovvjament jiena lest nilqa l-opinjoni tal-kollegi tiegħi, partikolarment il-Shadow Rapporters li mandi ebda dubju li ħajġu ikkonsidrati. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma l-Shadow Rapporters. Nixtieq nitlob li l-kollegi sabiex ma jitkellmux għal aktar minn tlet minuti. Provaw żommu mal-ħin. Għaliex edin vera tard. Mela l-ewwel kelliem huwa għall grupp SND. Grazzi, President, Renato Soru. Fil-verità aħna għadna ma l Aħna nibdew nagħmlu dan minn din il-ġimgħa, mbagħad inkun nista' eh, natik il-pożizzjoni tiegħek ġifieri fil-laqgħa li jmiss. Għalhekk għalissa ma nistax natik pożizzjoni, grazzi. Now for the ECR, Mr. Issa għall-ECR, il-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal dan ir rapport Jena nishtiq najt li bażikament din hija il-pożizzjoni tagħna fuq il-paġna fuq 300 paġna ta' rapport eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew u il-kwistjonijiet ewlenin huma il-fatt li aħna m'għandniex tkabbir, anzi rati negattivi ta' tkabbir fl-2013. Dan huwa minnu iżda hemm bżonn li nitkellmu wkoll fuq tkabbir joħloq l-impjiegi. U mhux biss tkabbir bħala ċifri, li jumbat mumiex impjigi għalix il-qat verament laħaq E, proporzjonijiet drammatiċi, partikolarment fin-nofsinhar tal-Ewropa. Dan għaliex il-qat huwa bejn il-5 sa 25 eh, partikolarment fil Greċja u Spanja xi ħaġa bħal 53% fil-waqt li l-Ġermanja u l-Austria fuq 9%. huwa minnu li il-banek irċivew aktar minn 1.6 triljun euro. Iżda Umbat il-flus ma wasalx fissu għalhekk nixtieq nsemmi punt. Nixtieq li rapporter jikkonsidra dan il-punt. Palma ntqal sew il-Bank Ċentrali Ewropej skont it-trattat u l-artiklu 133 mod partikolari ma jistax finanzja il-gvernijiet Iżda dan ma jfissirx li rridu morru għall-estrem li għax xek tara iċ-ċifri tara li il-Bank Ċentrali Ewropew fil-2013 kellu 1.4 biljun euro ta' profitti u 961 minnhom huma profitti mill bonds li l-ICB xtara mill-pajizi l-aktar tal-nofsinar tal-Europa fis-swieq sekondari u ma xtraw dawn e, fuq skont ta' minn tal-inqas 40% ġifiri u ma kellhom profit ta' e, ehm, 961 miljun euro fl-2013 u 437 miljoni minnom kienu profitti mill-bonds Greki waħedhom. Din ma tistax kompli din is-sitwazzjoni. Il-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax ikompli jixtri bonds fuq is-swieq sekondarji. E, u jixtrihom e, frata ta' 40% tal-prezz, u mbagħad imma jippretendi li tħallas bisħieħ. Għalhekk tistgħu taraw li din is-sena pereżempju se nkunu qegħdin nħallsu 6 biljun lil Bank Ċentrali Ewropew, jiġifieri mod addizzjonali fuq dak li tħallas Ġviri, aħna ħanħalsu ħafna iżjed minn dak li ħalles il-Bank Ċentrali Ewropew biex jixtri l-bonds. Jekk taraw l-ammonti tal-profitti tal-Bank Ċentrali Ewropew, Dawn jinsabu fil-paġna 225 tar-rapport u fil-paġna 100 tistaw taraw li bħalissa għandhom eh, bonds ta' 180 biljun euro li inxtraw fuq il-suq sekondarju. X'qed nipproponu aħna huwa sempliċi ħafna. Il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jiġi mħallas l-ammont li huma ħallsu għal dawk il-bonds. U minn barra dan, E, jigwadanja interess ta' per eżempju 0.15%. Jina naħseb li dinja xi ħaġa Għan id-diskuti dawn l-affarijiet anke mar-rapporter. U ħaġa oħra, l-ECB jtjajt, jgħid il-Bank Ċentrali Ewropew jtjajt li ħa dawn il-profitti sera d-dieħla. X'jiġri mbagħad il-Greċja biex tkun tista' tħallas dawk il-bonds lill-Bank Ċentrali Ewropew irridu nisselfu mill-ISM l-IMF biex inħallsu lura dawn il-bonds fil-valur nominali tagħhom. Mbagħad irridu nistennew sas-sena d-dieħla għal profitti li forsi ma jkunux qed jaslunna. Situazzjoni għal-istess anka l-pajjiżi oħra mhux għalina biss Jina naħseb li għan bżon li niddiskutu din is-sitwazzjoni u hemm bżonn li konna l-opportunità sabiex nippreżentaw id-dejta li tajtkom f'aktar dettal. U jina naħseb li din verament tejna. U tejn l-istati membri involuti. Għanix il-Bank Ċentral Ewropew qed jinsisti li jitħallas fuq il-valur nominali ta' dawk il-bonds u mhux il-prezzijiet li jkunu nxtraw. Grazzi. Grazzi ħafna issa Ramon Tremosa Balza għal Alde. I don't see our colleague. He's not here. The Alde. Mux jgħataw? Mela naddu għal gwe? Marisa. Mela jina ħan nitkellem verament mal-ajr, jina xtaqt sempliciment li niskuza ruħi mal-segretarjat għalli xina ma nfurmajtkomx u mettilkomx li jina ma stajx nipparteċipa fid-diskussjoni. Għalek nishtiq verament niskuza ruħi ma segretarjat. Issa mill-kumplament dwar il-kummenti ġenerali jina diġa et eh, dak li xtaqt najt. Eh, Jina minix il-shadow rapporter tal-GUEM, ċertu punti li diġa semmew anka minn oħrajn, iżda dawn huma punti li huma fundamentali għalina u forsi eh, ma nix taqseb konverġenza fuq ma li aħna ma naqblux 100% mal-politika monetarja tal-BCE, iżda bħala diġa qed qabel hemm bżonn li nevalwaw b'mod aħjar il-politika monetarja rridu nevalwawha kollha kollha kemm l-impatt li kellha l-vantaġġi iżda anka il-fallimenti li waslet din il-politika monetarja. Issa dwar ir-rwol tal-Parlament Aħna nistaw anka forsi namlu rakkomandazzjonijiet, iżda hemm bżonn li ngħidu ċertu affarijiet. L-ewwel net rridu nintervjenu anka fuq il-livell ta' policy mix għax jekk ma jkunx hemm din il-policy mix, il-politika monetarja ma tkunx tista' tkun effikaċi u b'mod partikolari ma tkunx nista' tneħħina minn din is-sitwazzjoni ta' kriżi għaliex inkella ħajkun hemm biss politika ta' austerità U din hija politika u hija propju politika ta' austerità li toqtol it-tkabbir. Issa biex nikkonkludi situazzjoni oħra li semmija anka Pablo, iġifiri il-politika monetarja li tespandi iż ma solvi xej. Ma solvi xej għaliex il-flus jispiċċaw ma jaslux fuq l-ekonomija reali, ikun hemm nuqqas ta' likwidità u jekk ma jkunx hemm kundizzjonijiet Jekk ma najdux li il-flus iridu verament jaslu għand l-ekonomija reali, nkuma nkunu edin nagħmlu xej għaliex il-banek għandhom ħafna flus imma jagħmlu dak li jagħmlu s-soltu b'dawn il-flus, jiġifieri spekulazzjoni. Għax dak li jafu jagħmlu, jiġifieri mhux bizzejiet li jkun hemm bilanċ preċiż u rigurus jekk ma jkunx hemm politika li tmur jitfit magħha. Gracias, eh, agradezco el Il-ħodor, il-bank tal, il-partit tal-ħodor, l-onorevoli Urtasun. Grazzi ħafna għandi xi ftit kummenti eh, fil-qosor. Il-BCE reċentement ħadem tard u ħażin. Jina naħseb li hemm bżonn ta' E, vizjoni naqriżiet kritika tal-ħidma li saret u l-miżuri li daħlu u għacċar u koll e, ta' xaħġa oħra li mux qed tidher fil-tekst li bħalissa il-BCE mux qed wettaq il-mandat tiegħu. Naħseb li ħaġa ovvja ma trid tiġi spjegata ċar trid tiġi espliċitata mhux qed iwettaq il-mandat tiegħu u huwa importanti wkoll li r-rapport jiffaċċa il-bidla ta' senarju bħalma qal Jackson Hall e, u hemm bżonn li naqdu flimkien il-miżuri ta' politika monetarja. Jiena naħseb li r-rapport b'xi mod jew ieħor irrid e, jinkludi dan fid-dibattitu dinja kwistjoni importanti ħafna. ċertu elementi irridu jiġu imsaħħa Dan war nafni huwa rapport tal-2013 imma qegħdin nitkellmu dwar l-aġir tal-BCE kollu kemmu. U ċertu affarijiet jaslu tard, per eżempju, il-funding Britanniku wasal fl-2012. Issa dwar il-bilanċi pubbliċi u skont is-sussidji u ċertu il-mod kif jaħdem l-euro. Hemm bżonn għaliex il-bank ma eh, sistema ta' espansjoni bħal għamlu banek ċentrali oħra fid-dinja u hemm il-kwistjoni wkoll ta' dak li ġara bid-dejn pubbliku. Din hija kwistjoni ċentrali. Aħna l nafu dak li ġara eh, fuq livell nazzjonali sovra kost, il-ispejjeż żejda, il-, -il Eh, il-lender of last resort, per eżempju, kollox seħ mod tart ħafna, anka Spanja, per eżempju, verament eh, swinna ħafna ħafna. U jena naħseb li dinja xi ħaġa importanti ħafna, ħanimxu qudiem malajr malajr, hemm bżonn li nefasizzaw dak li intqal qabel, per eżempju, dwar riserva federali, li għada kif għal qed it-tieni programm ta' espansjoni, riżultati notevoli. Ir-rapport fil-punt 15 u 16 jissuġġerixxi li nirtiraw li l Ma naħsibx li din ħaġa tajba u f'dan il-moment aħna ma ninsabux fis-sitwazzjoni li rridu nibdew nirtiraw l-istimoli. Jiena naħseb li l-punt 15 u 16 huma stedina ta' eh, irtirar u jiena naħseb eh, li din għandan għandhom jirġaw jiġu infasla minn ġdid u jider li qed jiġu finanzjati affarijiet oħra, jiena naħseb irridu nidħlu fil-kwistjonijiet ta' restrizzjonijiet legali li bihom aġixxa il-Bank Ċentrali Ewropew, ovvjament mhux kollox huwa ehm, tort tal-Kunsill, tal-Gvern, tal-Gvernaturi, le, imma hemm ħafna minn miżuri eh, eċċezzjonali huma barra mill-leġiżlazzjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li tiġi faċċata fir-rapport. Il-grupp tiegħi mħasseb dwar il-kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew Ewropew li assolutament mhux biżejjed, aħna verament kontenti bil-avviż li il-Kunsil ta' Gvernatur ħaj pubblika l-minuti, imma irridu jwieġbu wkoll għar-rapporti tagħhom u bħalma jagħmel il-Parlament. U dak li jmur f'sens imur fiħor tiskandalizzar il-Bank Ċentrali Ewropew fl-istqarrijiet tiegħu ma mhux biss imma anke fl-aġir tiegħu qed eh, jinsisti fuq ir-riformi strutturali, il-swieq tax-xogħol, ir-riformi eh, tax-xogħol ma mhumiex kompetenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, ġifieri għal xejn il-bank jipprova jagħmel kundizzjonijiet fuq il-likwidità għall-iżvilupp ta' dawn ir-riformi, ġifieri eh, ma ġman semmux l-litra li intbatet mis-sur Trixel il-President tal-Gvern Zapatero, kulħadd jaf biha hija ħaġa skandaluża. Jiena naħseb li dan ir-rapport irrid jagħmilhom ċara dawn il-punti. Il-aħħar ħaġa l-kwistjoni tas-supervizjoni fil-grupp il-grupp tagħna jaħseb li dinja eh, mal-minuri E, dwar il-konflitti ta' interess aħna naħsbu li irridu nimxu lej autorità li verament hija indipendenti e, dan vera e, hemm bżonn ta' bidla fit-trattat. Imma aħna xorta waħda rridu nsemmu dan il-punt. Grazzi ħafna sa Renato Soru. Sì, grazie Presidente. Iva, grazzi Sur President. Fil-fat wara Strasburgu ma kellniex ċans li nikonsultaw aħna bejnietna u jien mal-kollegi. Xtaqt li kiku kelli ċans illi nitkellem f'daqxajn iktar dettal magħhom, ma dan kollu xorta nħoss li rrid nagħti l-ewwel opinjoni tiegħi dwar dan ir-rapport u anke wara eh, fid-daw ta' diskussjoni li għadni kif smajt. Napprezza dak li għadu kif qal ir-rapporter illi beda billi saħaq fuq il-fatt illi s-sitwazzjoni ekonomika nbidlet ħafna u ċerta parametri soċjali fosthom il-valur li kull majmur jmur qed jikber tal għat partikolarment f'ċerta stati membri, huwa aspetti li rridu niddedikaw l-attenzjoni tagħna għalih. Qed nireferi għawek anka il zida ta' faqar f'ċerta pajjiżi wkoll hemm ċerta pajjiżi li fuqhom iktar minn 25% tal-familji eh, jinsabu fil-livell eh, ta' faqar. Barra minn hekk ma rridu Eh, naraw kif namlu sabiex nerġaw nagħtu spinta lil din l-Ewropa tagħna, partikolarment f'dan irid isir f'ċerta stati membri. Madana kollu, jekk il-politika eh, monetarja mhix biżejjed importanti li nirrikorru għal politiki oħra. Eh, ma naqbilx li għandna nisqu biss fuq il-politiki strutturali biss, hemm ukoll il-politiki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 E, e, segwu din il-politika fiskali, pero mandomx bizet għodot fidejom sabiex jirġaw jatu spinta l-domanda u biex jirġaw e, jatu spinta anka l-ħolqin ta' xol. Jiġifieri jekk l-istat membri mhux qed xilom jagħmlu dan waħedhom irridu ngħinuhom aħna. kas partikolari l-Uker kien illi talab il- eh, lajnuna ta' madwar 300 biljun euro Eh, għalkemm Juncker reċentament ġewwa Strasburgu għal li dan l-investiment rrit jiġi mingħajr dejn. U jien nistaqsi li nifsi kif jista' li dan iseħħ. Eh, Jaġġennata li wieħed jaħseb li s-settur privat jista' jagħmel dan l-investiment eh, minn raħ. Eh, ma nasibx li dinija il-triq tajba, hemm bżonn illi nirnatu li nipromuovu l-investiment ta' dan it-tip, investiment illi wassal għall-impjeg. Probabbilment eh, wieħed irid jaħseb illi il-BCE illi reċentament eh, ħadet eh, fideja eh, il-xiri ta' ċerta convertible bonds tista' tixtri minn flok ċerta shares eh, u bekk tiffinanzja proġett ta' finanzjament pubbliku privat Ewropew ta' tant importanza. Insomma, jina naħseb illi il-BCE trid mm, tejn sabiex permezz tal-politiki innovativi tagħha tasal naslu għal tkabbir, ma nistawx biss nipretentu illi tkabbir se jiġi mill-riforma strutturali fuq uh, livell nazzjonali. Naqbel ukoll mal-kollega li tkellem qabli illi punt 16 uh, eh, fil-rapport mux qed uh, jikon viċinu wis. Jien ukoll naħseb illi uh, illi nippumpjaw flus fl-ekonomija l-quantitative easing mux bizzejet uh, Partikolarment sabiex aħna nibdew fl-Ewropa fil tkabbir ta' 4 fil-mija Eh, palma hemm fl-Istati Uniti. Eh, il-fatt li nippretendu xaġa ta' dan it-tip ħassibni mhux ftit. Eh, barra minn hekk ftit ilu ma' kollega tiegħi kont qed nitkellem dwar il-fatt li l-Bundesbank ħareġ shares tal-istat ta' wieħed taqliħ ta' 1.2% għal 30 sena illi ġejjin. Dawn mhux biss għandhom livell ta', ta, ta valur tagħhom li huma modest, iżda uh, huwa uh, huma ħarġu għal periodu ta' żmien twil ħafna 30 sena. Naħseb uh, fis-sitwazzjoni uh, tagħna kif inhi bħalissa rridu nqogħdu attenti ħafna meta nixprunaw uh, ċerta uh, odot finanzjarji uh, uh ta' tip illi uh, smajt uh, dwarhom jiena f'dawn l-ewwel xorti ġewwa Brussell. Barra minn hekk irridu nikkonsidraw ukoll is sujġet il ħafna ekonomisti qed jittrattaw fl-Ewropa. Il-fatt illi il mm, beċe għandha mandat illi tistabilizza il-prezzijiet kif ukoll li tistabilizza il-rati ta' kambju ma' pajjiżi terzi fostom ir-Renju Unit u pajjiżi oħra illi magħhom konfronta ruħa l-ekonomija tagħna. Um, Permezz ta' dawn il-rati ta' skambju aħna qed nillimitaw ħafna li nfusna u mhux qed naslu għal tant għad kabbir tant mixtieq. Fl-aħħar net rigward 18 l-istat membru biss qed nirreferi hawnhekk. Fiż-żona euro aħna għandna rata unika ta' kambju Madanakollu kollu l-ekonomisti jħossu illi fiħdan din rata ta' skambju unika eh, li tqarreb il-1.2527% jxini l-lum probabilment f'xi stati membri li huma l-aktar kompetittivi għandhom livell oli u livell baxx għal dawk il-pajjiżi li huma inqas kompetittivi. U din id-differenza li ma nistawx nibbilanċawa għaliex m'hemmx regoli ta' konverġenza fi dan il-sistema ta', ta ta' sistema monetarja Ewropea li fallit fl-1992 qed nirreġistraw il-kas illi ċerta stati membri jitkomplu jisiru sinjuri u oħrajn ikomplu jitfaqru. U dan ikompli jisħaq fuq il- Eh, funzjoni tal-BCE. Il-BCE trid taqat flimkien dawk l-ekonomiji illi mhux qed jaħdmu tajjeb flimkien u li huwa dmir tal-BCE illi naslu għal ċerta konverġenza biex nevitaw ċerta faqar. Faqar ta' numru kbir eh, ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ma daw l-aspetti li interessani nitratta mal-rapporter għaliex eh, dan u dan huma s-sisteni li fuqa ibbażata ta' l-opinjoni tagħna fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna lil onorevoli Soru ngħaddi kelma rapporter. Grazzi ħafna Presidentu, grazie ħafna lill kollegi kollha li tkellmu, grazzi għal kontribuzzjonijiet tagħhom eh, tul din is-sessjoni. Ippermettu e li nibda bil-kollega tal-SND, is-sur Soru. L-ewwel net Jina kontet li fadal biss riformi apparti il-politika monetarja biex t-spruna it-kabbir u l-ħolqin tal impiegi u għavinnu li bħalma jettinti jemżon ta' pjan ta' investiment u għavinnu koll li dawk il-pajizi li jinsabu f'sitwazzjoni aħjar għandhom politiċi fiskali aktar espansivi u Fil-fat, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew semma kemm il-darba meta tkellem għawek eh, dan il-punt, għalek Palma għal eh, l-Onorevoli Mattias, il-policy mix hija importanti mhux biss dwar il-politika monetarja u riformi ma konċett ħafna usa li inkludi kunċetti bħal dawk li semmejt għawek. Issa dwar tħassib tijak li fil-punt 15 u 16 nistaw nifmu li ħajkunem l-irtirar tal-istimoli. Jena naħseb li ma interpretajtux sew. Għax laqqas nistaw naħdbu iżda minna l-oħra f'xenarju fejn naħsbu li l-istimoli u l-miżuri mhux konvenzjonali huma infiniti fi żmien hemm bżonn li nkunu konxi ta' li dawn it-tip ta' miżuri huma limitati fil-ħin għax jekk le l-effett jista' jkun propju il-kontra ta' dak li qegħdin nippruvaw niksbu. U dwar dak li qedtu eh, nixtieq naqra mod letterari ġifieri li qed nitolbu huwa biss li l-Bank Ċentrali Ewropew isib il-bilanċ ekwilabrat bejn li jabbanduna b'mod prematur il-politika monetarja u ir-riski assoċjati jekk ikun hemm id-dewmin Eh, ta' dan l-abbandun. Għalek qed nitkellmu kemm dwar irtirar prematur kif ukoll estensjoni li manda ebda limiti u din tista' toħloq dawn l-effetti eh, bil-kontra bħalma qed. Issa dwar dak li qal il-kollega tal-ICR, is-Sur Marjas, jiena naqbel miegħek li huwa biss ċifri makroekonomiċi pożittivi. E, dan mhux biżejjed huwa ċar li hemm bżonn li noħolqu l-impjiegi u din hija xi ħaġa li aħna lkoll naqblu magħha din ħaġa li ġiet irrepetuta kemm il-darba, imma parti minn dan il in tal-impjiegi jista' jiġi unikament u esklusivament mill-politika eh, ekonomika u monetarja. Iżda dan huwa ftit jekk nikkonsidraw il-politika monetarja waħedha mod iżolat. Issa dwar dak li qalet Marisa Mattias jena naqbel maħħa bħalma qed qabel ġifiri dwar l-importanza tal-policy mix, l-importanza ta' l-elementi kollha li jistaw jikkontribwixxu għat tkabbir, jiġifieri mhijiex il-politika monetarja biss li għandha rwol importanti, u permezz ta' dan ir-rapport qegħdin nenfasizzaw l-importanza ta' dan il-punt. Issa dwar dak li qal kollega tiegħi mill-Partit tal-Ħodor li l-Bank Ċentrali Ewropew ħadem mod tard u ħażin, jiena naħseb il-kwistjoni mhux dik biss, iżda forsi ma kienx biss il-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali Ewropew ħadem eh, tard u ħażin għaliex l-aġenti l-oħra wkoll ma tantx aġixxew malajr u ma ħadmux sew. Il-Bank Ċentrali Ewropew eh, għallinna li twetta eh, il-mandati huma u ċar li ninsabu l-bot mill-lanijiet li ninsabu fit-trattat dwar l-inflazzjoni. Issa l-onorevoli anzi dwar il-punti 15 u 16 rispondejt jiena naħseb li dawn eh, ġew iċċarati wkoll. Għalek jina naħseb li wieġibt għal punti prinċipali li mġew mistoqsija, nishtiq najdilkom sempliciment li jina E, verament nishtiq inkompli nisma l-opinjonijiet tagħkom mod kemm formali kif ukoll informali sabiex nassiguraw ruħna li e, dan ir-rapport ikollu l-ola kunsens possibbli. Grazzi, Sur President. Grazzi. Mela, naħseb illi nistaw nalqu laqatana tal-lum, infakkarkom illi l-iskadenza tressi tal-emendi hija il-11 ta' novembru, ser nistudjaw dawn il-emendi nar il-8 ta' Diċembru fl-istess ġurnata ser kun hemm votazzjoni fih dan il-kumitat tagħna. Il-laqa eh, tiqa' u niltaqgħu għada u fil-fatt fil-laqa ta' għada nibdew b'votazzjoni għalhekk kun hawnhekk fil-ħin. Grazzi.